Good morning, everyone. Lodwa tajba, senjuri. Kġobkom sibu poskom? Nżommu fidejkom il-karti ta' votazzjonijiet. li bil-voti. Għax marriċ li nispeċawna għawlura. Għax għanna laqa mal-komissarju fi 11. it-tamaw il-istessjoni tagħna ta' votazzjonijiet imxi ħarir. Kuħat għandu il-karta l voti Għanna ħafna moviment, ġifir naħseb qed ħejju ruħkom. Namlu verifika. Mela l-ewwel net. Jekk tajtu tajn l-aġenda taqblu magħha m'hemmx kummenti mela nistgħu nabdottawa. Għandi xi punti xin ħabbarilkom. Għandna l straordinarja fi Strasburgu nhar it-tnejn 13 ta' marzu mis-seba ta' wara filgħaxija propjament għal sija u nofs. Fejn konnu skambju ta' dejat mal-Kummissarju Arjeska Kanjeta fil-kontest tal-dialogu strutturat. It-tieni ħaġa li qed inħabbru hija l-bidla fis-segretarjat madam postu amministratur bid inaqdet mal segretarja ta' Envi l-ewwel ta' Marzu fil-eżam il-Kumitat nixtieq nirringrazzjak u nilqak fostna. L-interpretazzjoni hija disponibbli fil-21 lingwa u passoltu il-file huwa disponibbli elettronikament permezz tal-app tal laqgħa Aħna għandna l-akkomandazzjoni tal-koordinaturi, inta malik il-kom ċansi tu għanda għatajn. Għandkom xaġġezzjonijiet. Nħossu illi dawn huma approvati. Barra minn hekk jekk m'hemmx oġġezzjoni il-minuti tal-laqa mit-8 ta' Deċembru u 23-24 ta' Jannar jiġu approvati, jiġifieri issa nagħmel dak li tal-bitni nagħmel is-segretarjat, issa naddu għal-voti. Is-missur tana l-ewwel vot. Nemendaw bebida 57 minu favur. Kontra? Astenzjoniet maddiċ. Verifikaw. Vot maftuħ, ma maluq. Maddiċ. Emendat 58 minu favur. Minu kontra, astensjonijiet maddiċ, emenda 59, Mela, niverifikaw 58. Jem, e, maġġoranza suppost, ma importax. Nerġu. Nifsu l-vot. u l-vot. Maddiċ. Disaw favur. Kontra. Assenzjonijiet. Maddiċ. Emenda 60. Vot maqsum l-ewwel vot favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit. Għattini parti minu favur. Kontra. Astenzjonijiet niverifikaw grupp ma derx Vot miftuħ, vot magħluq. għaddit Emenda numru 9 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddit Emenda 61 taqa. Emenda 62 minu favur. Kontra astenzjonijiet għaddit Emenda 63 minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 64 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 10 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 65 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 68 favur kontra astenzjonijiet maddiċ emenda 11. Ta' Le, mela nifutaw fuq 11 minnu favur. Kontra, astenzjonijiet maddiċ, emenda 66. Favur, kontra, astenzjonijiet. <laughs> Ma dejtu xidejkom, verifikaw. Gott miftuħ. Mm, jista tiġi tivvotaw vot magħluq. Għaddiet. Emenda 70 minu favur. Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 12 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda 71 favur. Kontra astensjonijiet għad maddiċ, 72 favur, kontra, astensjonijiet għad-diet. Emenda 14 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, emenda 75 favur, kontra, astensjonijiet għad għaddiet, emenda 76 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ, emenda 77 favur, kontra, astenzjonijiet maddiċ, 15 favur kontra, astenzjonijiet għaddiet, 78 favur kontra, astenzjonijiet għaddiet, 79 favur ċaċi ti verifika 78 iva. Vot miftuħ. Kolja nejdilkom. Imma mintomx qed tollu jdejkom. Ġifiri għandi reading fuq il-lidejn illi qed jini mollija. Mela ma ddiċ. 79 favur kontra seni ta' d Menin, favur kontra astenzjonijiet. Verifika. Maluqa. Maddiċ. 16 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ 17 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet 81 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ 82 favur kontra Astenzjonijiet għaddiet 83 favur kontra Astenzjonijiet maddiċ 18 favur kontra astensjoniet għaddit 85 favur kontra astensjonijiet maddiċ 86 favur kontra astensjonijiet maddiċ 87 favur kontra astensjonijiet għaddit 88 favur kontra astensjonijiet maddiċ 89 favur kontra astensjonijiet verifikaw vot miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 90 favur kontra astenzjonijiet ma' diċ, 91 favur kontra astenzjonijiet ma' diċ. kontra astenzjonijiet ma' diċ, kontra astenzjonijiet ma' diċ, 19 propjant favur kontra astensjonijiet għaddit, 20 favur kontra astensjonijiet għaddit, 21 favur kontra astensjonijiet għaddit, 22 favur kontra astensjonijiet għaddit, 95 favur kontra astensjonijiet għaddit, 23 favur kontra astensjonijiet għaddit, 96 favur kontra astenzjonijiet mantiċ 24 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 98 favur kontra astensjonijiet għaddiet 99 favur kontra astensjonijiet marriċ l-estendi ġuni verifikaw vot miftuħ, vot maluq Għaddiet. Mija favur. Mija favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Mija u le. Wieħed wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiex. 25 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet. 102 ta' ma' jew erba' favur kontra astenzjonijiet għaddit u 105 favur kontra astenzjonijiet għaddit 107 favur kontra astenzjonijiet ma' diċ 26 favur kontra astenzjonijiet għaddiet u 1 u 8 u 1 favur kontra astenzjonijiet verifikaw. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Għaddit. 110 favur kontra astensjonijiet għaddit 111 favur kontra astensjonijiet maddit 112 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 113 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 114 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 27 favur kontra astenzjonijiet għaddit 115 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 116 favur kontra astenzjonijiet għaddit 117 favur kontra astensjonijiet maddiċ 118 favur kontra astensjonijiet għaddit. Let's check 118. The vote is uh, open and the vote is uh, closed. Adopted. 28. 28. Taqa. 117 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 120 favur kontra astenzjonijiet maddiċ u 21 eh, maddiċ 29 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 1-2 le 1-2 jaqa mela Wieħed erba' favur kontra astensjonijiet maddiċ. 125 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 126 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 127 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 128 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 129 favur kontra Astenzjonijiet għal maddiċ 130 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ 131 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ 30 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit 31 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit 30 favur kontra kontra stanzjonijiet għaddiet, 33 favur kontra stanzjonijiet għaddiet, wieħed favur kontra astenzjonijiet għaddiet, 34 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 35 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 36 favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 2 favur kontra astenzjonijiet mad għaddiet 30 favur kontra astenzjonijiet għaddiet li ta' favur kontra astenzjonijiet għaddiet 40 ta' 44 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 4 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 43 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddiet 44 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 45 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 46 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 47 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 48 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 5 55 flimkien flimkien kont <clears throat> favur kontra d-denzjonijiet diet 49 favur kontra d-dezzjoni stenzjonijiet diet 56 eh, minu favur kontra d-dezzjoni stenzjonijiet eh, diet 7 favur kontra d-dezzjoni astenzjonijiet diet 53 favur kontra d-dezzjoni astenzjonijiet għaddiet. diet Tminja. Nivvotaw min jaqbel ma' tminja. Kontra astenzjonijiet għaddiet 54 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet 55 favur. Kontra astenzjonijiet għaddiet 56 favur. Kontra astenzjonijiet maddiċ l-aħħar vot, vot nominali, il-vot huwa miftuħ. il-vot maru għaddit Next vote is uh, on Tajjeb mela issa nivvotaw fuq il rapport Campus. Nibdew b'emenda numru wieħed minnu favur. Kontra, astensjonijiet, għaddiet. Kompromess wieħed favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Kompromess nej favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. 97. Tminja u disajn, minu favur kontra astensjonijiet għaddit. Kompromess tlieta favur kontra astenzjonijiet għaddit. Ħamsa favur kontra astensjonijiet għaddit. Mija favur kontra astensjonijiet għaddit. 101 favur kontra astensjonijiet maddiċ, tnej favur kontra astensjonijiet maddiċ, tlieta favur kontra astenzjonijiet maddiċ, 104 favur, kontra astenzjonijiet maddiċ, 105 favur, kontra astenzjonijiet. Nifirifika. Fuq 105. Naħseb li għaddit. Għaddiet iva. 106 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 120 favur kontra astenzjonijiet ma għaddiet 6 favur kontra minu kontra astenzjonijiet għaddiet 107 favur kontra astenzjonijiet ma għaddiet 7 favur kontra astensjonijiet għaddit 8 favur kontra astensjonijiet maddiċ 9 favur kontra astensjonijiet għaddit 10 favur kontra astensjonijiet għaddit 11 favur kontra astensjonijiet għaddit 12 favur kontra astensjonijiet għaddit 13 favur kontra astensjonijiet Niverifikaw, niverifikaw. Vot miftuħ, vot maluq. Maddiġ b'vot, 81 minu favur, kontra, astensjonijiet għaddiet, kompromess erba' favur, kontra astensjonijiet għaddiet, mistax favur, kontra astensjonijiet maddiċ 110 favur kontra astensjonijiet għaddit 16 li 16 eħe favur kontra minu jaqbel għal kontra astensjonijiet għaddit 17 favur kontra astenzjonijiet għaddit 18 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 19 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 20 favur Nivverifikaw it-19 jiva mela le votazzjoni miftuħa direttiva, istaw tika raġuni, mux problema, kienu sajra zbal fil-fat ġiet adottata. Skużari, għad zbal. għad <laughs> zbal fil-kelma fil-verita. 20. Eh, mela niverifikaw 18. Skużawni, mux għataġet toħasni sew il-lum. Imma mela, l-vot għal miftu fuq 18. Kieġobkom. Votazzjoni maluqa. Le, din hija mm, rifjutata. Emenda 20, favu. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 21 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Eh, Compromise 6. Kompromess 6. Favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 23 favur. Kontra. Astenzjonijiet għaddiet. 118 favur kontra astenzjonijiet mandit għaddiet 24 favur kontra astenzjonijiet għaddiet 25 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 26 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 27 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 28 favur kontra astensjonijiet għaddiet 29 favur kontra kontra astensjonijiet maddiċ 30 favur kontra astensjonijiet għaddiet 30 favur kontra astensjonijiet maddiċ 113 favur Skużani, ċidu t-verifikaw 48. Fejna najt 48? 28. Ma minn dan iqbiżni jasab 28. U hemm xi gruppi li mhumiex konsistenti bejn-linja waħra qegħdin jinbidlu l-voti u forsi għalhekk jidher li l-interpretazzjoni tiegħi differenti mal-fatt jibqa' li l-voti qegħdin jinbidlu. Miew u tlettax favur kontra astensjonijiet għaddit. 33 favur kontra astenzjonijiet. Niverifikaw. The vote is open and the vote is closed. It is rejected. 33 in favor. Għatattix, 33 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. verifikaw You are making my life hard. really li the diffiċli Lialde. Vote is closed. Tazzjoni maluqa. Taddi. Favor. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Niverifikaw. The vote is open. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Ma taddix. Kompromess seba dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 35 favur. Kontra. astensjonijiet niverifikaw. 6. Ma taddix. Kompromess 8 favur kontra astenzjonijiet taddi. 38 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 39 favur kontra astensjonijiet ma tatix. Kompromess disa favur kontra astensjonijiet taddi 41 favur kontra astensjonijiet ma taddix 117 favur kontra astensjonijiet taddi 42 favur kontra astensjonijiet Nivverifikaw. 42 il-votazzjoni miftuħa u issa maluqa ma taddix. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet taddi. 46 favur kontra astensjonijiet taddi 47 favur kontra astensjonijiet ma taddix 48 favur kontra astenzjoniet ma taddix 49 favur kontra astenzjoniet ma taddix 50 favur kontra astenzjoniet ma taddix 51 favur kontra astenzjoniet taddi 52 favur kontra astenzjoniet taddi 119 favur kontra astenzjoniet ma taddix 53 favur kontra astenzjoniet ma taddix 54 favur kontra Astenzjoniet ma taddix 55 favur kontra Astenzjoniet ma taddix kompromess 11 favur kontra Astenzjoniet taddi 62 favur kontra Astenzjoniet taddi 63 favur kontra Astenzjoniet ma taddix 64 favur kontra Astenzjoniet ma taddix 65 favur kontra Astenzjoniet taddi 66 favur kontra astenzjonijiet taddi 67 favur kontra astenzjonijiet taddi 68 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 69 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 70 favur niverifikaw 69 Is closed. Votazzjoni maluqa. Adopted. Taddi. Gittir li li domtu biex tivvotaw. Ma nistax nifhem xie għalija kien ċar li kulħadd kien kontra. Mela, sebajn. Dawk favur. Kontra. assenzjonijiet. Ma taddix. sebajn. Favur. Kontra. assenzjonijiet taddi. 72 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 73 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 74 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 75 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 76 favur kontra astenzjonijiet taddi 77 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 78 favur kontra astenzjonijiet taddi 80 favur kontra astenzjonijiet taddi 81 favur kontra astenzjonijiet ta ma taddix 82 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 83 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 84 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 85 favur kontra astenzjoniet ma taddix 86 favur kontra astenzjoniet ma taddix 87 favur kontra astenzjoniet taddi kompromess 12 favur kontra astenzjoniet taddi 91 favur kontra astenzjoniet ma taddix la vota l-aħħar votazzjonija miftuħa. Please vote. Votaw jekk jġibkom. Another one? No? Okay ieħor le mela nagħlqu l-vot u tadi nifirħu il-rapporter. Issa jmiss il-vot. Dwar iż-żejt tal-palm, ir-rapport koneċka. Mela, ħudu paċenzja bija se jkolli bżonn nikkonċentra x rapport diffiċli. Mela, L-ewwel vot dwar deve, l-ewwel parti, dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Deve parti tlieta, favur. Kontra. astensjonijiet taddi. Inta, l-ewwel parti, favur. Kontra. astensjonijiet taddi. Agri. Agri. Tnejn li, mela, 68 agri, 68 parti numru 1, taw favur kontra sezzjoni taddi. Agri 4, favur kontra astensjonijiet taddi, 5 favur kontra astensjonijiet taddi. Agri 6, favur kontra astensjonijiet ma taddix, 7 favur kontra astensjonijiet taddi. Paragrafu Le. Emenda 75. Dawk favur. Kon kontra astenzjonijiet taddi. Inta tnejn. L-ewwel parti. Dawk favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Inta ħamsa. Favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Teve 10. Favur. Kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess wieħed. Favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 48 favur kontra Assenzjoniet taddi kompromess 2 favur anzi annagri, annagri. Skużawni, sibta intestatura di, mela agri 32, dawk favur, kontra astensjonijiet taddi, kompromess 2 favur, kontra astensjonijiet taddi, 87 favur, kontra astensjonijiet ma taddix. 96 favur. Kontra, astensjonijiet taddi. 95 favur. Kontra, assenzjonijiet ma taddix. 97 favur. Kontra, assenzjonijiet taddi. 98 favur. Kontra, assenzjonijiet ma taddix. Kompromess tlieta favur. Kontra, assenzjonijiet taddi. 107 favur kontra assenzjonijiet taddi. 110, 110 favur kontra assenzjonijiet taddi. 113 favur kontra assenzjonijiet taddi. 115 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess serba favur kontra assenzjonijiet taddi. Agri 55 favur kontra astensjonijiet taddi 132 favur kontra astensjonijiet ma taddix deve 11 l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet taddi kompromess 5 favur kontra astensjonijiet taddi 140 favur kontra astensjonijiet taddi 142 favur kontra assenzjonijiet taddi. Inta 15 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Deve 17 l-ewwel parti favur kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess 6 favur kontra assenzjonijiet taddi. Kompromess 7 favur kontra assenzjonijiet taddi. 159 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 162 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 8 favur kontra astenzjonijiet taddi. Kompromess 9 favur kontra astenzjonijiet u taddi. Agri 52 dawk favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 186 favur. Kontra astenzjoniet ma taddix 187 favur. Kontra astenzjoniet taddi. Kompromess 10 favur. Kontra astenzjonijiet taddi 191 favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Kompromess 11 favur. Kontra astenzjonijiet taddi. 110 favur kontra astenzjonijiet taddi agri 60 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 12 favur kontra astensjonijiet tgħaddi, 108 favur kontra astensjonijiet taddi. Deve 9 favur kontra astensjonijiet u taddi. Inta 3 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet tgħaddi. 128 b'tieni parti dak favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. Niverifikaw. 128 tieni parti niverifikaw. The vote is open. Votazzjoni hija miftuħa. U issa hija magħluqa. Ah, adopted. Taddi. Skużawni. Agri 29. Favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Deve 23 l-tini parti. Din taqa Iva. Issa morru għal Deve 25. Deve 25 favur. Kontra astenzjonijiet u taddi. Deve 2 favur kontra astenzjonijiet u taddi. 3 favur kontra astenzjonijiet taddi. Agri 67 favur kontra astensjoniet taddi, agri 69 favur kontra astensjoniet ma taddix, 209 favur kontra astensjoniet ma taddix, agri 12 favur kontra astensjoniet adottata, kompromess 14 favur kontra astensjoniet taddi. Issa mija 219 favur kontra astensjoniet taddi. Kompromess 15 favur kontra astensjoniet u tgħaddi. Mela, 227 favur kontra stanzjonijiet taddi. Mela, 245 taqa, 126 favur kontra astensjonijiet taddi. Kompromess 16 favur kontra stanzjonijiet taddi. D24 favur kontra astenzjonijiet taddi 26 favur kontra astensjonijiet taddi deve 28 favur kontra astensjonijiet adottata per verifikaw deve 28 The vote is open. Votazzjoni miftuħa u s-samaluqa. Taddi. Deve erba favur kontra astenzjonijiet ma ah, taddi. Deve ħamsa l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet taddi. Agri 18 favur kontra astenzjonijiet taddi. Agri 21 favur kontra astenzjonijiet taddi. Deve 19 favur kontra astenzjonijiet taddi. Deve 20 favur kontra, astenzjoniet taddi, agri 24 favur, kontra, astenzjoniet taddi, 99 favur, kontra, astenzjoniet taddi, deve 27 favur, kontra, astenzjoniet taddi, kompromess 17 favur, kontra, astenzjoniet taddi, agri 8 favur, kontra, astenzjoniet taddi ma taddix 200 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 234 favur kontra astenzjonijiet ma taddix agri 70 favur kontra astenzjonijiet taddi dev 14 favur kontra astenzjonijiet ma taddix kompromess 18 favur kontra taddi taddi. 247 favur kontra astensjonijiet taddi. 111 favur kon anzi taqa taqa dik skużawni. Melagri 50 favur kontra astensjonijiet taddi. Mela 248 dawk favur kontra astensjonijiet taddi. Agri 34 favur kontra astensjonijiet taddi. Agri 36 favur kontra astenzjonijiet u taddi. Kompromess 19 favur kontra astenzjonijiet taddi. Deve 5 favur kontra astenzjonijiet taddi. Deve 5 parti lita. emenda 114 favur kontra Ansenzjonijiet taddi. Agri 42 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Agri 43 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Agri 62 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. Emenda 260. 260 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. Skużoni? min mhux qed nifhem min qed min qed jitkellem. Jekk jogħġobkom, forsi tistgħu tindikaw min qed jitkellem. U ma fimtx, jekk jogħġobkom użaw il-mikrofonu, ħalli nifhimkom. Agri 62, mela Agri 62, niverifika l-votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Għaddit. 260. Anzi, 263. Favur. Kontra. Ma taddix. 265. Favur. Kontra. Taddi. Wieħed favur kontra assenzjonijiet. Taddi. Tnejn favur kontra astenzjonijiet ta' ma taddix. Tlieta favur kontra astenzjonijiet taddi. Erba favur kontra astenzjonijiet taddi. Hamsa favur kontra astenzjonijiet għaddat. Taddi sitta favur kontra astenzjonijiet. Taddi seba favur kontra astenzjonijiet. Taddi 8 favur kontra astensjoniet u taddi, disa favur kontra astensjoniet taddi, 10 favur kontra astensjonijiet u taddi, 11 favur kontra astensjoniet u taddi, 12 favur kontra astensjoniet u taddi, 13 favur kontra astensjoniet u taddi, 14 favur kontra astensjoniet taddi, 15 favur kontra, astenzjonijiet u taddi. Kompromess 20 favur, kontra, astenzjonijiet u taddi. 19 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 21 favur, kontra, astenzjonijiet nivverifikaw. 21. The Votazzjoni miftuħa u issa maluqa. Adopted. Taddi. 22 favur kontra astenzjoniet ma taddix 23 favur kontra astenzjoniet taddi 21 favur kontra astenzjoniet taddi 29 favur kontra astenzjoniet taddi 30 33 anzi, 33 favur kontra astensjonijiet nivverifikaw 33. Verifika għal 33. Il għet nivvotaw fuq 33 sewwa. Tajjeb, mela, il-votazzjoni issa hija magħluqa u fil-fatt għaddit. 34 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 35 favur kontra astenzjonijiet mm, ma taddix ikolli per però verifika 35 jekk The vote is uh, closed. No. Votazzjoni maluqa u għaddit 22 kompromess favur kontra astenzjonijiet għaddit. 23 favur kontra astenzjoniet għaddit. 39 favur kontra astenzjoniet ma taddix 40 favur kontra astenzjonijiet għaddit 42 favur kontra astenzjonijiet għaddit 43 favur kontra astenzjoniet għaddit. 40 uh, compromise 20. Kompromess 24 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 48 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 49 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 50 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 53 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 55 favur kontra astensjonijiet għaddiet naħseb mm, ħadd ma olla ideħ kontra jew kważi ħadd. Tajjeb, mela, 55 verifika. The vote is open and the votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. 51 taqa, 54 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 52 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess 25 favur, kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 59 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Emenda 60 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 61 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet 62 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Kompromess 26 favur, kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 68 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Anzi għaddiet. 69 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. Emenda 70 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Nerġu nivvotaw fuq 69. Nalqu l-votazzjoni. Għaddiet fil-fatt. Emenda 70 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 71 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 72 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 73 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 74 favur Iva nivvotaw fuq din. 74 favur kontra astensjonijiet maddiċ. L-opinjoni ta' inta. l mhux se nivvotaw fuq din. Tajje, paħbar tajba naddu għalhekk għal votazzjoni finali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Yes, a surprise. Sorpriza tajba. So I'm waiting for everyone. Et nistenna sabiex jivvota kulħadd jekk jogħġobkom ovvjament. Il-votazzjoni ma magħluqa. Bilna. Grazzi ħafna. Beknal u s-sessjoni ta' votazzjoni. Nifirħu li kulħadd. In five minutes or... Uh, Ħames minuti oħra se jkollna magħna lill-Kummissarju Vella. Jiġifieri titbedux.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 So, dear colleagues. Eżis kollegi, mistedinkom sabiex tpoġġu bil-qeda. U nilqaw fosna l-Kummissarju Vella, grazzi ħafna tal-li naqat mana l-lum. Ovvjament, kollegi, il-Kummissarju ġentilment taċċetta li jkun hawnhekk mana. U dinja u koll okkazjoni sabiex ikollna dialogu strutturat fuq bażi annwali, kollegi, jekk iġobkom. Grazzi ħafna. Mela, nilqak fosna kummissarju aħna ħerqana li nisemgħu il-klim tiegħek fuq il-programm ta' ħidma tal-2017 x'inhuma l-prijoritajiet tagħkom wara l-2017 u jiena ċerta li il-kollega li qegħdin hawnhekk huma interessati ħafna li jisimgħu eh, suġġetti varji li qegħdin fuq l-aġenda u previsti għal futur qarib. Serni hawnhekk nilqak sabiex tieħu l-kelma. Grazzi. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi għadina, membri onorevoli, dawn l-iskambji huma data importanti fil-kalendarju tiegħi bħala parlamentari għal diversi 20 ta' snin jiena fil-fatt għaddejt 38 sena fil-Parlament Malti, jiena nara dan bħala parti essenzjali tal-responsabilità tagħna l-azzjonijiet tagħna, diskussjonijiet sinċiri dwar il-progress huma stremament utli u jiena apprezza l-opportunità sabiex natikom ħarsa ġenerata tistaw tistennew fil-xhur li ġejjin. Issa din nofstriq fil-mandat ta' din kummissjoni u issa eh, ilni eh, anzi eh, sentejn u nofs fil-terminu tiegħi. Terminu li jaqa' flimkien l-ambjent aħdar u blu, l-affarijiet marittimi s-sajt f'portafol wieħed. Din il-kombinazzjoni ta' sew li naqdu l-art il-baħar flimkien ħalla li jkun hemm approċċ aktar konġunt. rabta bejn l-ekonomija ċirkolari, plastiku, iskart marittimu, ir-wol tal oċejani fil-ambjent tagħna, kif il-biodiversità marittima tibbenefika mill-ġilda kontra is-sajd illegali. Xi ftit ta' ġranetir, President Juncker ppreżenta ċ-ċertifikat ta' twelid tal-futur tal-Ewropa, white paper illi qed tiftaħ id-dibattitu illi ser jiżviluppa matul din is-sena. Huwa rabadda dibattitu ma' messaġġ prattiku ejja nagħmlu dak li jaħdem u li jaħdem tajjeb. Il-politika ta' bjentana qegħdin jaħdmu tajjeb, l-Unjoni Ewropea qed tmexxi fuq l-iskala globali u palma it-trattati tlobna nagħmlu qed tipprovdi livello li ta' produzzjoni għaċ ċittadini u titjib għall kwalità tal-ambjent. M'għandniex ninsew il-fatt illi aħna nwaslu livelli ta' protezzjoni li ċittadini f'partijiet oħra tad-dinja joħolmu qed nwaslu ilma aktar nadif, arja aktar nadifa u prodotti aktar siguri u għamilna dan permezz ta' kooperazzjoni u ftejimiet. 27 stati membri se jkomplu jagħmlu dan u se jkomplu imexxu l-eżempju. Flimkien edin immexxu fl-iżvilupp tal-ekonomija ċirkolari u qed neħu ħsieb li progress ambjentali qed jillimita il benesseru ekonomiku u soċjali. Fil-fatt aħna qed l-oppost ftit ġranet, intom ser tagħtu mandat li rapporter tagħkom fil-plenarju sabiex jinnegozja proposti illi jiżguraw li aħna nisfruttaw il-valur ekonomiku tal-iskar tagħna. Sena wara li aħna ressaqna l-proposti tal iskart jiena impressjonat mill-progress ta' malar li sar f'din il-Kamra. Jiena nifraħ li Simon Bonafè u li shadow rapporters illi waslu kważi 2000 emenda f'pożizzjoni ċara tal-Parlament. L-adozzjoni ta' dawn il-proposti ser tfisser illi minn flok eh, naħarqu jew inkella nitfnu materja prima ta' valur fl-art aħna ser niżviluppaw swieqa' għalihom u ikonna modelli ta' negozju ġdid u noħolqu xogħlijiet fl-ekonomija ċirkolari. L-ekonomija ċirkolari issa qed timxi mit-teorija l-prattika. Hemm ħafna inizjattivi sabiex insaħħu l-investiment u nipprovdu l-inċentivi tajbin u sabiex iwaslu għal-bidla din is-sena ser namlu għafas ta' monitoraġġ kif intom staqsejtu wkoll sabiex eh, inqisu l-progress tagħna fil-pjantazzjoni tal-ekonomija ċirkolari u naraw kif serin dawn l-inizjattivi kollha f'jannar il-Kummissjoni proponiet aġġornament tal leġiżlazzjoni fuq ir-restrizzjoni ta' sustanzi perikolużi ta' tamir elettroniċi u jiena kuntent illi nara li għadina għadet il li tkun rapporter dwar dan. Aħna wkoll adottajna komunikazzjoni fuq ir-rwol ta' skart għall-enerġija fl-ekonomija ċirkolari u niprovdu gwida ċara għall-istati membri l-investituri. Aħna qed nagħmlu progress tajjeb, però mhux il-fajs kollha tal-ekonomija ċirkolari mexjin bl-istess veloċità jew fid-direzzjoni tajba. Nixtieq niġbrilkom l-attenzjoni għal bżonn illi nindirizzaw il-fertilizzanti b'mod ċira. Għandna evidenza xjentifika ċara tal-periklu sinifikanti u l-ħsara li qed isir mill-kadmium u l-plastiċi fil-fertilizzanti anki prodotti illi għandhom il-marka CE, it-tikketta illi tipprovdi assigurazzjoni lin nies il-proposta tal-Kummissjoni għal regolament tal-fertilizzanti eh, jagħmel limiti importanti u neċessarji, limita il-kadmium perikolus u l-plastiku ġol ħamrija. Il-proposta mexxija mill-Kummissarju Elisbietta Bienkowska tiġet tipprovdi perjodu eh, raġonevoli għal tnaqista ta' kadmium fuq 12 sena anki jekk is-soluzzjoni teknoloġiċi diġà qegħdin fuq is-suq illum, hemm opportunitajiet kbar għan-negozji tal-Unjoni Ewropea sabiex jiżviluppaw approċċi aħjar u imexxu fis-suq. Jiena nappella li dan il-kumitat sabiex jiżgura l-koerenza flimkien mal eh, l-impenn konġun sabiex innaqsu l-passiku fil- ħamrija, il-baħar u l-ambjent marittimu. Irridu niżguraw illi permezz ta' din ir regolazzjoni da dan ir-regolament ma naqsux l standard tal-aki ambientali tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jekk joġobkom studjaw bir-reqqa l-evidenza xjentifika li tappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni nispera li nista' noqot fuq il apposta dan il-Kumitat sabiex niżguraw li aħna nżommu standards ambientali illi jilqu l aspettativi pubbliċi Ir-rwol tagħkom f'ħafna minn dawn il-fajs tal-ekonomija ċirkolari kien wieħed vitali. Aktar kmini illum jina ftaħt il-konferenza tal parti interessati fl-ekonomija ċirkolari fil-headquarters tal-Kummissjoni u l-avveniment se jkompli għada fil-keze. Il-punt prinċipali tad diskussjoni se jkun il-format tal- pjattaforma tal-partijiet interessati fl-ekonomija ċirkolari jina nixtieq li jintkom ikolkom rwol ċentrali flimkien mal-Keze u l-Kumitat tar-Reġjuni. L-ekonomija ċirkolari taqet flimkien is-setturi privati u pubbliċi, innovaturi u eh, imprendituri, però għandha wkoll eh, aspett importanti uman irridu Inżommu il-volur ta' rizorsi fil-ekonomija Ewropea dan ifisser ukoll xorijiet Ewropej, però dawn ix-xogħlijiet u l-ħiliet ser jinbidlu. Għalhekk fl-aħħar ta' Mejju l-Kummissjoni ser tospita il-ġimgħa l-ħadra fl-Unjoni Ewropea sabiex nuru l potenzjal għal ħolqien ta' xogħlijiet ħodor fis-setturi kollha hekk kif ngħaddu għal sistemi ċirkolari jekk joġobkom waslu dan il-messaġġ fil-kostituenzi tagħkom kif ukoll hawnhekk ġewwa Brussell jridu nuru illi hemm futur għal dawk illi għandhom edukazzjoni terzjarja u sekondarja f'ekonomija ċirkolari. Sam il-bidu, it-ħassib ċentrali tijaj kien li nizguraw il leġiżlazzjoni tagħna ittejjeb il-ħajja tan-nies, l-ambjent irrid jiżgura l-kwalità tal-ħajja ma rridux ninsew illi hekk kif aħna nipproponu nnegozjaw Għanzi ma nix ninsew dan meta nipproponu nnegozjaw u nimplementaw il-leġislazzjoni tagħna. Wieħed mill-eżempju aktar ċara ta' dan huwa l-kwalità tal-arja. Arja ħażina toqtol b'mod silenzjuż u inviżibbli ma grazzi għall azzjonijiet tagħna aħna żgurajna illi dan kollu jittieħed bis-serjetà mill-gvernijiet. L-adozzjoni ta' direttiva ta' limiti massimi tal-emissjonijiet nazzjonali f'Diċembru kif basta jeb il-qudiem. Jekk tiġi implementata b'mod tajjeb ser tnaqqas bin-nofs l-impatti negattivi fuq is-saħħa ta' tniġis fl-arja. Dan huwa eżempju ta' kif jekk naħdmu flimkien aħna nistgħu ntajbu iddejbu l-kwalità tal-ħajja u intawlu l-ħajja taċ ċittadini Ewropej. L-istess mod fuq il-kimiċi aħna imxejna lejn ambjent mhux tossiku li intom staqsejtu għalih fil-seba pjantazzjoni ambjentali l-evalwazzjonijiet ta' rifit li għaddejjin ser jizguraw illi riċ u leġizlazzjonijiet ta' dwar kimiċi oħra iwaslu riżultati aħjar dwar l-ilma ħnet nirrispondu għal tħassib pubbliku importanti dwar l-ilma ta' xogħol bi proposta legislativa din is-sena. L-ilma huwa rizorsa ta' valur, għalhekk qed naraw kif nistgħu nużah b'mod iktar effiċjenti u b'mod ċirkolari, pereżempju, ma jagħmel l-ebda sens illi nużaw l-ilma tax-xorb sabiex insaqqu l-eliqi. Għalhekk ser nagħmlu proposta leġislativi din is-sena sabiex nippromovu l-użu miġdid ta' ilma ta' skart trattat il-kollega tiegħi fil-Hogan qed jaħdem flimkien miegħi fuq ir-rabtiet b'saħħithom li jaqdu l-ilma u l-agrikoltura u qed nippruvaw ngħinu l bdiewa sabiex ikollhom approċċ aktar sostenibbli fl-użu ta' din ir-riżorsa prezzjuża għal-qalb ukoll ċittadini Ewropej hemm in-natura aħna rajna dan fil-livelli l qatt ma rajna qabel bħalhom fl-interess fil-futur ta' direttivi dwar il-habitats u il-lasafar. E, e, l-aħbar f'Diċembru li direttivi se jimxu qoddim waslet wara evalwazzjoni rigoruża id-direttivi tan natura Pero għadhom mhux qed jilqu l-anijiet kollha tagħhom, intom diġà bittu l-attenzjoni għal dan fir-riżoluzzjoni tar reviżjoni ta' nofsi terminu tal-strateġija tal biodiversita tal-Unjoni Ewropea illi nilqu l-potenzjal kollu tagħhom jiddependi fuq titjib sostenzjali fl-implementazzjoni. Aħna impenjati illi inwaslu għal dawn it-titjib jina qed naħdem fl-imkien ma' ħafna kummissarji oħra taħt il-gwida il gwida tal-ewwel Viċi Priġi President Franz Timmermans sabiex nipprepara pjantazzjoni sabiex nindirizza il-nuqqasijiet identifikati aktar tard fil- eh, fil-rabija naf il-Direttur Ġenerali Daniel Kalleja Crespo se jkollu skambju ta' opinjonijiet iddettaljata dwar dan fil-21 ta' Marzu fuq livell internazzjonali għanna saħħna reputazzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala imexxejja globali fuq kwistjonijiet ambjentali. Aħna qegħdin niformaw il-governanza tal-oċeani. F'Novembru sena l-oħra aħna eh, ressaqna 14 il-azzjoni fis settur ta' regoli tal-oċeani, l-informazzjoni li tkabbir sostenibli dan se juri approċċ effettiv tal-Unjoni Ewropea għall stg 14 illi bih nieħdu impenn għal konservazzjoni u l-użu sostenibli tal-oċeani li para u rizorsi marittimi. Nixtieq ngħid ukoll illi dan il-kumitat qiegħed fit-tmexxija għal governanza toroċjani wkoll u għalhekk naħseb għandna wkoll nitaqgħu anki b'mod speċifiku sabiex niddiskutu l-oċeani u l-politika tal-oċeani. Aħna wkoll għamilna progress tajjeb fuq it-traffikar tal-ħajja selvaġġa u speċi invażivi. Ħafna minn dawn ir-riżultati intlaqqu fuq livell globali grazzi għall-abilità tal-istati membri li jaħdmu flimkien. Issa rridu ħarsu l-qoddim x'nistgħu nistennew fil-xhur li ġejjin. Il-plastiku huwa materja versatili u utli, però rridu nagħmlu nimmaġniġjaw l-użu u e, r-rimiti jew aħjar. Se jkun hemm strateġija importanti fuq il-plastiku fl-aħħar ta' din is-sena li se tkun prattika u sempliċi u se jkollha effetti fuq problemi bħal skart marittimu dwar l-ekonomija ċirkolari, l-istrateġija ġija sertena sabiex nerġew nasbu minn ġdid l-approċ tagħna minn fejn jiġu l-plastics u x'namlu meta m'għandniex iktar bżonnhom. Aħna serres inizjattiva fuq eh, eh, l-interface bejn prodotti kimiċi u leġiżlazzjoni tal diskart u ser nindirizza mod dirett xi ostakli prattiċi għal rati ta' riċiklaġġ ola. L-Unjoni Ewropea kienet istrumentali fl-iżvilupp tal-Aġenda tal-2030 u aħna iffirmajna 17 il sdg dawn jindirizzaw l-kwistjonijiet li huma importanti għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. U bekk inkunu nistgħu ntejbu l-appoġġ u l-fejjim għal ċittadini tal-Unjoni Ewropea għalhekk il-Kummissjoni ser t-nedi pjattaforma għal diversi partijiet interessati li se jkollhom rwol fis-segwitu jkun hemm skambju tal-aħjar prassi fuq l-implementazzjoni tal-SDG fil-livelli kollha u fis-setturi kollha l-SDGs jipprovdu qafas għal politiċi attwali futuri dwar l-ambjent. Dawn huma essenzjali sabiex niżguraw monitoraġġ politiku effettiv tal-implementazzjoni tagħhom din is-sena nistgħu inkun nħarsu l-qdim lejn ir-ratifikat tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-Konvenzjoni ta' Minimata u din ser titħol fis-seħ. Nixtieq nuża din l-opportunità sabiex nirringrazzjakom għax-xogħol li sar fuq il-pakett tal-Merkurju illi wasal sabiex naslu għar ratifika. U bekk qed nirsu lejn soċjetà aktar sigura b'saħħitha u libera mill-Merkurju. Waħed mill-kompiti l-aktar importanti tal-Kummissjoni u li tiżgura li stati membri jagħmlu l-wedit tagħhom illi jimplementaw leġiżlazzjoni illi qablu dwara. Dan jista' jfisser li nieħdu azzjoni deċiżiva, però meta nagħmlu dan sabiex niddefendu l-interess pubbliku, aħna nsaħu wkoll tama fil-proġett Ewropew, per eżempju, fil-kwalità tal-arja, livelli għoljin ta' diossidu ta' nitrogenu waslu għal kważi 70,000 mewt qabel iż-żmien fl-Ewropa fl-2013. Dan kien tli darbit ikbar minn numru ta' mwiet bil-inċidenti ta' traffiku. Hemm problemi f'mill-inqas 130 belt dawn humna problemi li jistgħu jissolvew u għalhekk għandna proċeduri miftuħa kontra 12 stat membru u għalhekk aħna batna twissija finali lil ħames stati membri kbar f'jannar ta' din is-sena. Aħna ma nidux pjaċiri li nibdew dan il-proċeduri ta' ksur, però rridu nagħmlu ċara illi aħna ser nagħmlu dan meta stati membri ma jihdux azzjoni ma jamlu xolom tajjeb. L-aspettattiva tiegħi hija li r-riżultat tal-Kumitat emis wara l-iskandlu tal-emissjonijiet tal-karozzi se jifoka wkoll fuq il-bżonn li niżguraw implementazzjoni effettiva għal arja aktar ndifa għal kulħadd. Ovvjament huwa aħjar niżguraw implementazzjoni propja mingħajr ma nmorru l-qorti għalhekk aħna nedejna ir-reviżjoni ta' implementazzjoni ambjentali tal-Unjoni Ewropea l-ġimgħa l-għaddiet aħna identifikajna fejn l-istati membri għandhom bżonn jagħmlu aktar sforzi u ser ngħidluhom jilqu riżultati f'laħjar mod billi jitalmu minn xulxin tal-approċċ utli ibbażat fuq ċiklu ta' sentejn kien apprezzat ħafna minn Ministri tal-Ambjent Nazzjonali ix-xahar li għadha meta jiena ppreżentajt il-proċess ta' reviżjoni ta' implementazzjoni ambjentali lill kunsill ħafna regoli mhumiex applikati b'mod konsistenti madwar l-Unjoni Ewropea u ir-riżultat wasal prezzoli għas soċjetà l-ekonomija u l-ambjent. Ir-reviżjoni hija parti mill-isforzi tagħna sabiex intejbu l-implementazzjoni flimkien ma' assigurazzjoni ta' konformità u rapportaġġ aħjar. il viżjoni tiegħi futur hija bbażata fuq benefiċċji aħjar liċ ċittadini u l-ambjent permezz ta' kollaborazzjoni aktar proattiva u mhux tilwim legali li jdum ħafna żmien. Implementazzjoni effettiva għandha tiżgura illi ir-regoli li jintom tivvotaw fuqhom f'din il-Kamra jkunu applikati b'mod tajjeb u jwaslu l-benefiċċji li jintom xtaqtu. Grazzi, sinjuri, grazzi tal-ismajtuni, issa nadilkom il-kelma sabiex tresqu u l-mistoqsijiet. Grazie tassew, kollegi, niftu diskussjoni, nibdew bil-koordinaturi, jew il-sostituzzjonijiet tagħhom. Mistur Barrett. Grazie ħafna Sinra Ċer, Kummissarju l-Adwa Tajba u grazzi tassew tal-li tajtna rendikont tal-proġetti. Għandi mistoqsija aktar ġenerali. Inti referejt għal fatt li issa qegħdin f'nofstri fil-mandat tiegħek. Mm, diġà, ħatkun qed tiċċelebra 60 sena tal-Unjoni Ewropea daqt fil-fatt illum il-kapijiet ta' stat ġejjin hawnhekk fi Brussell biex jiddiskutu kif ser saħħu il-proġett Ewropew. Kif qed tara l-wol tiegħek f'dak il-proċess? Ovvjament aħna qegħdin nimplementaw proġetti li għadhom għaddejjin, xi wħud minnhom għadhom eh, ġejjin, inti riferejt għall ekonomija ċernarali, ċikolari, l-bana fej, eh, ħan riferu għal ħdaqt daqt kunu nistgħu nifinalizzaw, inti riferejt għal nek, il-li ovvjament ukoll kien ta' suċċess, il-fitness check. Imissa mm. mbagħad xiġri. M'għandniex nuru iktar ambizzjoni, Kummissarju. Għax inti meta tħares lejn l-ewwel d dokument li jiġi diskuss, ser jiġi diskuss bil-istat mesat eh, stat f'Ruma u jwassaħ għal dikjarazzjoni ġiet ta' Ruma. Ovvjament il-dimensjoni ta' sostenibilità mill-lat ekonomiku importanti ħafna. Jista' jkun wieħed mill-punti ewlenin ta' dan il isfida sfida ta' tnedija mill-ġita l-Unjoni Ewropea Dak li aħna konna għedna l li il-sentej, sentej nofs li jmiss, konna nkunu għedin diskutu Brexit, irridu il nidu il-proġett Ewropew. Allura, il-mistoqsijiet jgħu li xinu ma l-inizjattivi addizzjonali fuq dak li diġa qiegħed imma bil-plastik. Li ma tip ta' inizjattivi addizzjonali li inti x'nistgħu nippjanaw nimplementaw għal sentejn li tal għaġġejjin. U x'tasbu e taħseb inti fuq di tal-Ewropa fuq żewġ binarji? Qed nitkellmu fuq kooperati li mhux possibbli ma' 27 jew 28 stat membru. X'taħseb fuq di tal-Ewropa fuq żewġ binarji u kif nisommexxu l qudiem li waslu fuq dan il-portfolio? dawk l-istati membri li jridu jmexxu l qudiem u jmexxu l qudiem il-pajjiż tiegħek illi qiegħed immexxi l-Unjoni Ewropea inti qiegħed pożizzjoni speċjali, aħna qegħdin fi salib it-toroq. Kif nistgħu nużaw dan il-potenzjal dan l-aspett eh, tal-ekonomija tagħna għal ġejjieni tal-ċittadini u kif nistgħu nagħmlu dan onuru iktar ambizzjoni fis-sentejn u nofs li ġejjin. Inti titwiġġeb mistoqsija wieħed wieħed Mela, grazzi tassew tal- din il-mistoqsija interessanti ferm, kifet qed aħna nofstri issa u issa inna 60 sena mill-bidu tal-proġett Ewropew dan dak li ħankunu għedin neċelebraw f'Ruma. Iżda ma naħsibx li ħankunu għedin neċelebraw dan f'Ruma li kiku ma ksibniex ħafna affarijiet. Aħna jkun dal proġett li dam 60 sena u ba sarraf xej, ma kunx qegħdin niċċelebraw xejn, ma l-fatt li qegħdin niċċelebraw. Hija prova illi aħna lkoll nafu x'inhuma iddu il-benefiċċji tal ehm, li eh, ħasdu il-ċittadini tagħna. Aħna minna ħafna xejn l qudiem fuq il-kwalità ta' l-arja, tal-biodiversità, natura, ovvjament fallina x'naqtfu ma jekk inħarsu lejn il-litra tal-mandat tagħna, kważi l-punti kollha li jiena kellim il-mandat, grazzi lilek, grazzi l-kollegi tagħna eh, fil-kunsill. L-aġenda tagħna hija kważi fuq livell leġislattiv kważi spiċċa. Għalfejn qed ngħid leġislattivament minħabba li jekk inħarsu l-qudiem aħna irridu nħarsu issa li l-iktar ħaġa importanti li hija l-implementazzjoni. Xejn xejn noqogħdu uh, nibnu leġislazzjoni fuq leġislazzjoni dik il-leġislazzjoni mhux qed tiġi mwettqa, nistgħu nażlu li jew nażlu iktar leġislazzjoni jew inkella jgħamlu nkunu ċerti li dik il-leġislazzjoni mhux tal-li eh, qed tiġi implementata ma' qed implementata kif suppost bil-pinna u klamar. U dan naħseb il-mod kif aħna mmexxu l qoddim hija l-implementazzjoni. Eh, aħna rridu nifukaw billi nkunu aktar ambizjużi kif qed inti. Meta niġu għall-ambizzjoni, posta drabi, eh, kommissjoni tqarrab ħafna iktar mill-Parlament milli tagħmel ma' istituzzjonijiet oħrajn. Iżda allura hija dejjem il-Kommissjoni li tissib il-kompromess. Imma l-ambizzjoni mhijiex biss fil-fissar tal-miri jew il-livelli tal-istandards li aħna rridu niksbu. Naħseb li l-aħjar ambizzjoni hija li naċċertaw illi nkunu ambizzjużi wkoll fl-implementazzjoni. Għalet mela, inti tkellimt dwar eh, fatt li ovvjament irridu nkunu ambizzjużi fuq il-miri wkoll. Iżda l-implementazzjoni fuq l-implementazzjoni għalija hija importanti ħafna jekk aħna rridu riżultati tangibbli l-Ewropa fuq żewġ binarji din hija alternattiva li hija alternattiva diskussjoni naħseb illi dan ħajkun wieħed mis-suġġetti li ser jiġi diskuss eh, fil-ġejjin issa li ktar ħanifokaw fuq u kif nistgħu naraw issa jkun hemm ċittadini differenti, stati membri differenti illi jaqdu dik it-triq minkejja li forsi għandhom interessi differenti. Għandu il-pozittif u l-ħazin u kol. Mijiex kustjoni ta' min ħajja sal-ewel, imma hija kwistjoni illi l lkoll naslu flimkien. Għandna 28 stat membru, daqta jkollna 27, dal-waqt ħafna. U din mhix kwistjoni ta' min eh, jasal l-ewwel. Naħseb is-27 minna irridu jaslu. Jiġifieri meta qed nitkellmu dwar l-Ewropa fuq żewġ binarji, jiena ma qabilx hekk ifisser li tgħid isma' jiena wasalt mela minn minn qed fuq lura ma ma interessa nix u minnhom le, irridu nappoġġawhom. Hemm min jista' jimxi iktar qudiem malajr u mela le, m'għandix tkun xi ħaġa li aħna nżommu għam lura. Eh, għan, ovvo, fatt, għanna stati membri differenti li qed jimxu fuq passi differenti, veloċità differenti iżda l-importanti hu li mexxin kulħadd fit-triq tajba. Ikun diżastru li kieku il-28 sat membru mhux tal-li għedin jimxu fuq il-veloċità differenti differenti imma direzzjonijiet differenti. Grazie, Pavel Pok. Grazzi ħafna tal-ideja li tajtna. Grazzi tal-pozizjoni qawwija tiegħek fuq il-kadmium u l-fertilizzanti. Il-grupp tiegħi ħajjimxi wkoll din it-triq għax irrid li naqsu l kontenut tal-kadmium u illi nħarsu il-saħħa pubblika u anki fis anki jekk mhijiex responsabilità tal-DG jiena napprezza ħafna il-pożizzjoni qawwija tiegħek fuq dan il-punt u hawnhekk jiena nixtieq li nistaqsik fuq il-pożizzjoni illi bħalissa hija għolja fuq l-aġenda tagħna ta' Diġi Sante għaliex eh, din mhix biss kwistjoni tas-saħħa, hija kwistjoni ta' aġenti li qegħdin jagħmlu f'maħsara fl-ambjent nafu li dawn il-compounds huma kapaċi illi jaqirdu il-popoli kollha, popolazzjoni kollha, speċjalment il-ħut. Importanti allura ħafna għall-ambjent tal-baħar. Għalhekk eh, negozjak tal-pożizzjoni tiegħek fuq il-birds and habitants, eh, tajb ħafna li riflettajt fuq l-opinjoni pubblika li aħna u kol ħagġa tajba ħafna di x'inhi l-intenzjoni hawnhekk ġifiri tal-Kummissjoni b'din id-direttiva li jiena nħoss li huwa importanti ħafna għaliex eh, naħseb illi qed jaqgħat il eh, partijiet kollha oqsma kollha interessati f'dak li huwa l protezzjoni L-aħħar ħaġa, jekk tippermettuli f'Marzu fit tinnej ta' Marzu kellna dialogu Mba Homjang li huwa l-amministrazzjoni u istituzzjoni aħna statuna xidejat fuq il-kooperazzjoni tal-ġejna tal-2017 tal parti mill-sena l-ġdida tal-Bini Ewropea u ċina. Infekazzi iva, pok. Għanibda b'Diġi Sante u l-interferenti endokrinali. Dan huwa parti, din aħna parti minna di, kif tafu intom, dan huwa qasam fejn aħna rridu nimxu tassew bil-kalbu, un isu darba, un aqtaw darba. Aħna qegħdin nikkonsultaw ovvjament fuq dan il-punt u nkomplu qegħdin nappoġġaw biex eh, insibu soluzzjoni ideali illi tista' imbagħad permettina li mmexxu l qoddim fuq dawk kwistjonijiet marbutin mal minn interferenti endokrinali. Rabta mar fertilizzanti li jiena semmejt fil-diskors tiegħi mod speċifiku il-diskussjoni tal-kadmium, kif tafu il-kadmium qed eh, jem huwa wieħed mill-ikbar eh, sorsi ta' tal-periklu għas saħħa il bicċajja l-użu tal-fosfati fil-fertilizzanti fil-art agrikola tagħna u aħna għandna nappoġġaw proposta biex eh, inkunu nistgħu innaqsu il kadmiju Aħna dan inna niddiskutu issa li fuq xar snin issa u tħanna fil-każ ukoll iżda issa rridu naslu r riżultati biex ngħaddu għal materjali li ma jkunux tossiċi bħala ċiklu wkoll Għaxa aħna hawnhekk maħniġ qegħdin nitkellmu biż dwar x'qed jiġri darba din is-sostanza, iżda xinni, x'inhu l-effett attwali ta' din is-sostanza jekk inkomplu klawa fil-ambjent tagħna. U eh, l-approċċ tagħna huwa ma' mal-ekonomija ċirkolari għaliex ma rridux illi dan eh, inkomplu naħdmu fuq kontaminazzjoni fil-melħ u fil-ħamrija u allura dak li aħna li rridu nipproponu hija xi ħaġa huma realistiċi ferm u naħseb illi tistgħu tgħidu tagħkom ukoll qabel ma tiddeċidi jiddeċidi l-Kunsill fil-xogħol li ġejji. Għal dak li huwa l-fitness check. Intom kontenti li aħna ma ftaħniex il-fitness check jiena kuntent li ftaħniex il-fitness check, id-direttivi fuq il-fitness. Iżda kolli ngħid li jiena neħos naqra bdiqa wkoll għaliex id-direttivi weħedhom għaliex minkejja huma adegwati mhumiex se jwasluna riżultati sakemm aħna maħniex nibdew nieħdu bis-serjetà l-implementazzjoni aħna sena li għaddiet kellna qatta rapporti, kellna iżda tal-ambjent bħala rapport, kellha iżdat tan-natura, Intu kontu involuti fil-midterm review ta' strategija tal-lab biodiversità. U r-rapporti kollha kienu qed jgħidulna l-approċċ ta' soltu il-miri tagħna għal biodiversità u n-natura mimmi mhumiex ser jinkisbu. U din hija ħaġa li tħassibna ferm. Il-biodiversità qiegħda tmur lura kull marmur bħal granċ rridu naġixxu Mhux qed ngħid illi din dan fassi li morna lura sa ser jitwaqqaf għal kollox f'erba' xhur li ġejjin. Iżda għalmenu jekk irnexxina waqfu dak il dik id-dekretazzjoni mela eh, aħjar mixejn. Kif tafu jien flimkien ma'kom u għatta kollegi oħrajn eh, konnedna illi għandna bżonn pjantazzjoni fuq kif ser nimplementaw aħjar id-direttiva dwar in-natura din il-pjantazzjoni ser ħajin ħareġ. U ftit ieħor fil-ġimgħat li ġejjin il-pjantazzjoni ħakun imsejjes fuq ir-riżultati tal-konsultazzjonijiet li aħna kellna fuq il kummenti fuq ir-rapporti li kellna sissa. U dan huwa allinjat ukoll mal-Parlament, talba tal-Parlament għall implementazzjoni u titjib. Allura, għal dak li għandu x'jaqsam id-diskussjonijiet mal-ċina, jiena nixtieq eh, nagħmel punt hawnhekk, jagħmel talba fil-verità li dan huwa l-kumitat illi qed imexxi fuq l-oċean. Jiena naf li l-kollega tagħna Portugiż attiv ħafna hawnhekk, eh, mhux qed hawnhekk insomma għandna magażina li eh, hawnhekk ukoll Iva, jem għedin sewa għet naraw, missa, mux għedin, mux ma stax narakom. Imma jekk nistaw nil-taqaw, jkonna aktar diskussjonijiet u nitħattu naraw x'qed jiġri mhux qed jiġri. Ikkun tajjeb, l-aġenda tagħna mhux ħaġa li jirdu ma nistgħux narawha minn perspettiva Ewropea, l ċejjani ma jiġux bħala ambjent taċ-Ċina tal-Stati Uniti tal-Unjoni Ewropea, l-ambjent wieħed ta' kulħadd dan u eh, għanna ibħra komuni u koll. L-oċeani huma problemi globali u rridu soluzzjonijiet globali u mod partikolari irridu azzjoni globali. Aħna s-sena l-oħra ċejna ħriġna bil-komunikazzjoni tagħna fuq il-gvernanza ħjar għall oċejani u din il-komunikazzjoni qiegħda tafas fuq it-tlet toqsma L-ewwel qasam huwa illi rridu nsaħħu um, il-qafas resistenti għandna unklos bħala qafas huwa wieħed tajjeb u tana wieħed mill-iktar għodda tajbin illi għandna. Imma temm xi uh, lakuni, pereżempju kif ħan gvernaw id-biodiversità tagħna li l mill-ġurisdizzjoni nazzjonali offert bħal daw ġifieri l-ewwel parti hija li jridu nsaħħu l-qafas legali tagħna t-tieni parti illi naqsu jew xejnu għal kollox pressjoni ta' ħsara fuq il tagħna. E, Il-nġis, e, l assidifikazzjoni il-problema l-kbira tal-skart tal-bahar li jibda mill-art, għanax najdu l-skart tal-bahar ma jibda mill-art ma tispiċċa fil-pratana ġiviri li naqsu wkoll il-pressjoni tal-bniedem fuq l-oċejani u it-tielet qasam l-arfin. L-arfin irridu konna iktar arfin tal-oċejani tagħna jiena wistra binejt il-bniedem mar mill-pjaneta tagħna lejn l-ispazju billi qabeż l-oċejani. Aħna iktar nafu fuq spazju mill-oċejani. L-Unjoni Ewropea ehm, investiet ħafna ħafna flus, musa nefqed, investiet fir riċerka, riċerka fl-Arktiku fil-oċeani tagħna kullimkien. U t-telet punt huwa li aħna irridu nkomplu investu iktar fil-orfin u fil-li nsiru itla iktar familjari mal-oċeani tagħna. Aħna kien diskussjoni ma' kważi kulħadd ma' Stati Uniti, ma' Ċina, mal-pajjiżi Afrikani. Ma' Ċina diskussjonijiet tagħna kienu interessanti ferm għaliex l-ewwel laqgħa tiegħi maċ-Ċina xi santa ilu. Kważi stajna partu n-noti għax konna qegħdin kollha fuq l-istess livell. Ċiniżi wkoll huma impenjati ħafna hawnhekk tar-rigward. Din is-sena hija s-sena tal-libħra bejn ċina u l-Unjoni Ewropea, il-Blue Year, u konna wkoll kellna wkoll ħafna diskussjonijiet oħrajn ma' partijiet oħrajn, per eżempju kellna summit fl-Indonezja, ġunju serri konna il-ġnus maqoda bħala il-konferenza tal-G14 fin New York, illi wkoll huwa appoġġjat mill wieħed mill-istati membri tagħna li huma l-Iżvezja, flimkien ma' Fiji. U Hemm ukoll konferenza tal-oċeani tagħna ħassir f'Malta bejn il-5 u 6 Ottubru u l-raba konferenza tal-Our Oceans l-ewwel wieħed sar f'Washington, it-tieni Chili, it-tielet f'Washington, ir-raba fl-Unjoni Ewropea f'Malta li ħajseħ il-ħamsa ħasseħ fl-Indonezja u mbagħad in-Norveġġja. Grazzi tassew. Manna lista twila. Mela ħjar neħu issa l-mistoqsijiet bħala pakket. Issu demet smaker, fisem misir. Għan kellem bl-Olandis. Nilqak fasna, komissarju. Fl-introduzzjoni tijek, intijet illi l-Kommissjoni fit il-rebbija iddeċidiet illi l-safar, id-direttiva tal-safar u l-abitati ser tinżam. U nixin ringrazzjak ta' dan għaliex inti kontet kaxħana naqasajk fuq għadi fil-bidu. U flimkien ma' kollegi oħrajn naħseb illi din hija l-aħjar għażla. Għaliex ħafna studju wera illi m'hemm xejn ħażin din id-direttiva inti konfermaj dan ukoll. Il-biċċa illi hemm problema bl-implementazzjoni u fuq hemm iridu nafsu Em sinja dan u sinjal importanti ħafna għaċ-ċittadini tagħna illi għamlu l-almu tagħhom kuljum biex eh, iżommu l-biodiversità. Għamil mit-telf, per eżempju li appoġġaw il-programm tal-natura. Ehm, inti għem dwar pjantazzjoni li ħassef fir rabbija iżda nixtieq li tgħidilna kemm xejn fuq il-kontenut għax int ma tantx qed tinnawis fuq għadi. U għadem l-affarijiet li konna nisħu fuq fil-rapport illi ġi approvat frar li għanda u għali iktar integrazzjoni mill-ħarsin ta' biodiversità u għasmaħra ta' linji ta' politika u essenzjali. Il-forestrija, il-bidja, kollha essenzjali dawn hawnhekk. Nixtieq nisma' f'kemm xejn fuq kif inti tukopera ma' kummissarju oħrajn biex kummissarji oħrajn biex il-pjantazzjoni li inti ħabbars iwassal għall integrazzjoni li tant neħtieġu. Fil-biodiversità, fil-qasam tal-biodiversità, irridu nitkellmu dwar approċċ fejn għandek ħafna partijiet interessati involuti, ħafna stakeholders. Dan istu meta kontu qed tfasslu l-programm tagħkom kien hemm stakeholders involuti u jekk iva kif kif Issa, fuq il-kaċċa fir-rebbija, fuq il rasafar li passu. Tassew dan huwa każ ta' test. Ħadd iddefendi l-implementazzjoni ta' direttiva tal rasafar u tieħu il-miżuri meħtieġa. Intet li ħat għamelek. hekk. Imma l kolli rridu naraw azzjoni u dinja kruċjali għal kredibilta u l-fiduċa ta' ċittadini. Andra Onorevoli Kirpjandu fislan dalde. Grazie, Senjura Ċer. Grazie, Komissarju. Grazie tal-li għetawnek fosna l darbohra Id-darba li għaddijiet. Ma ta' kena laqa ma, jek, diskutajna statta ta' natura. Fil-midterm review. Fil-strategija ta' biodiversita. U jimpinġejt stampa ta' dak li ħsibt li kien se jiġi wara pubblikazzjoni tal-Statnan tan-Natura fit fuq 13 solar naħseb tal-Kommissjoni tal-Unjoni Ewropea. Laqa ta' emerġenza taħt it-mexxija li tant tnebħek tal-Kommissjoni Ewropea. Għaliex, eh, ovvjament, aħna konna l-buħat ħafna minn il-ħu l-għanijiet tana tal-Università, anzi, mux tal-lijek, imma tal-li konna nizlin sparat l-isfel minn kull indikaturi għal dak li ndu xieqsa minn sarċeġieta biodiversità. biodiversità Dak li tassew ġara kien li kienem attak fuq direttiva tal-qasaf għal abitati u li kien ġej ukoll mill-kabinet tal-President tal-President tal komissjoni Ewropea. Għaliex jekk għandek persuna li kienet responsabbli illi twaqqaf il-proċess kollu milli tiddefendi dan id-direttiva tal habitati u tal asafar e, e, mela kolli ngħid sfortunatament illi din dan dini responsabilità tal komissjoni Ewropea. Inti taċċetta ġifiri li t-tadatta linja offensiva biex ittejjeb il-linji ta' politika u l-implementazzjoni fuq il-biodiversità? Għax l-oppost ġara fil-verità u fil-pubblikazzjoni tal-istat ta' natura. U forsi il-fatt li waqgħet l-Azur Window il-bir il-Malta il bir il malta tad-dwejra forsi tista' tgħin biex inkomplu kun simbolu tal-biodiversità li qed nitilfu bħalissa u li kemm importanti li nkomplu niġġilduha. U x'ser nagħmlu allura aktar minn hekk, apparti li nippjanaw inkomplu naħdmu mal-pjantazzjoni, apparti li nafu li dini mhuwiex biżejjed li qegħdin nagħmlu wisq, aħna nkoll nafu l-agrikoltura waħed mill divers eh, dan niftemitu għawet mill iktar importanti minn bdiwa maħna xejn. Imma diffiċli aħna għanna l-linja huwa mal istessan Jina Jiena il-Kummissarju Hogan fil-budget tal-kontroll, fil-Kumitat tal-Kontroll tal-Budget. Xistaw nistennew minn għandu fix li ġejjin? U għalinna tiddu tistennew għal politika li ġejja agrikola. ġviri wara l-2021, wara l-iskadenza tal-strateġija attwali tal-biodiversità. ġri għal ser namlu. Kif ser nikkonvinċu l-kollegi ta'kom illi fil-fat hija tassew urġenti illi naġġixxu illum qabelada. Eżempju ieħor ta' fej qegħdin. Aħna l-koll segwejna ehm, tal dak fil polonja fil pirlovica fil foresta fil fil fil foresta u nixtieq niftaħrek, nifraħlek ikolli ngħid tal-azzjoni li ntiħat, Imma l-Polonja kull ma qalu huwa li ħajkopru jwaqgħu il-siġar u għaxxu s-siġar. Minkejja li kien hemm passi legali li tieħdu mill-Kummissjoni Ewropea, ġifri palissa aħna qegħdin fit il-proċedura legali, ħafna meħsara s saret. Jiġi fi strategija iktar iktar avventuruza u qalbina trid isseħħ għadar boħra, se tagħmel. X'in il-pjan ta' emerġenza u mhux pjan ta' azzjoni ta' kongress. Thank you. Jo. Grazzi. Jina għandi żewġ koordinaturi oħra fuq il-lista u mbagħad kontista twieġeb. L-sanna Sinjura Boyland fisem il-Gwe. Grazzi, President. Grazzi l-Kummissarju Vella tal-li jinti għad prezenti għonek kellum, Dini opportunita biex nsaqsuk mistoqsijiet u fil-fat għandi mistoqsija speċifika dwar l-ilma. Il-Komissjoni Komissar xtaqt insaqsi, għalfejn id-Departiment tiegħu qed jinjora x-xewqat demokratiċi taċ ċittadini fl-Unjoni Ewropea fl-2012 f'Mejju kena l-ewwel inizjattiva ta' ċittadina kena 1.8 miljun firem biex ikonna dritt għall-ilma fl-Unjoni Ewropea biex din kun garantita fil-leġislazzjoni u jkollna liberalizzazzjoni u aċċess ħieħ għas-sanitazzjoni u l-ilma. Fl-2014 il-Kumitat ta' Affarijiet Soċjali Ekonomiċi adotta u kol opinjoni li kien jirrifletti dawn ix-xewqat u anki fl-2015 il-Parlament u kol appoġġa dawn ix-xewqat demokratiċi ta' ċittadini. Iżda minn dak iż-żmien law għandna silenzju kbir li jistona mill-Kummissjoni. Ma kien hemm l-ebda moviment biex jkun hemm eh, sitwazzjoni li nindirizzaw dawn ix-xewqat u rridiet tal-ċittadini u anki tal-Kumitati u tal-Parlament. tal ċittadini u anki tal kumitati u tal parlament u minnaħa tal-Stati membri forsi mhux qed ikun hemm dewmi minnaħa tal-Stati membri għaliex l-unità tal-ilma tiegħek survella huwa tant effiċenti li wkoll wieġeb għal itra mill-ġurnalisti u kien hemm anki il-ment għal ombudsman biex ikunem ospożizzjoni tal-imġiba tal-Kummissjoni fir rigward tal-Unità tal-Ilma. Lura, survella, meta se tirrispettaw id-demokrazija u talba għal aktar aċċess għall-ilma u meta se tirrispetta il termini tal-mandat tiegħek biex inti tibqa neutrali fir-rigward tal-ilma u drittijiet tal-ilma u kif dawn id-drittijiet jiġu operati fl-istati membri. Grazzi. L-aħħar koordinatur li xtiq jagħmel intervent huwa s-sur Eichhout għal ħodor. Grazzi, President, grazzi Kummissarju għal preżenza tiegħek. Fil-fatti kolli nistqar li xiftit jew wis inti segwejt litra li s-sur Juncker tak fil-bidu tal-mandat tiegħek. Faċli tagħmel hekk għaliex taf illi kol li litra mis-sur Junker kienet biss dwar regolamentazzjoni ta' leġislazzjoni li għanna fuq l-ambjent. Ġifiri inti tagħmel dak li dak ta' qablek kienet jagħmel u tqis ukoll id-direttiva tal-asafar u l-habitats. Nistaw najdu bekk li l-ittra ma kienieċ waħda ambizzjuża. U allura ma nafx jekk din xi ħaġa li għandek tkun gbur biha għaliex sa dan intant id-dinja mixel quddiem u jiena sorpriż li inti ma tantx titkellem fuq dan. U allura żewġ punti dwar dan is-suġġett il-riforma tal-kap. Iva, miexja, u nafu illi il-kollega tijak ħareċ kwestjonarju illi jgħid mela l-ewwel naqasna l-miżuri fil-kap u issa qegħdin nifverifikaw ma' ċittadini illi dawn ma tantx qegħdin jimplementaw wisq u il-predeċessur tiegħek kien attiv ħafna biex jara li l-kap tassew ikollu l-aspett ambjentali, però ma nafx jekk inti onestament qiegħed tamelek u l-proposti l-ġodda għal riforma tal-kap qed isiru bħalissa u fil-fatt din hija xi ħaġa essenzjali jekk qed nitkellmu dwar biodiversità u allura hawnhekk nixtieq nara eh, DGMV li tkun ferm aktar attiva minn dak li jinosservajt dawn l-aħħar sentejn nofs dan iwassalni għal punt ieħor. Inti ma semmejt lebda mod id-Dieselgate. Forsi inti notajt li din il-ħaġa seħħit u forsi notajt ukoll li ir-rapport ħareġ mill-Kumitat ta' Inkjesta u hawnhekk għandna kundanna anki fuq il-Kummissjoni. Kummissjoni ta' l-ambjent għandha wkoll tqis rapport bħal dan ċertu serjetà li xnafu li hemm ippjanati xi punti ta' titji, pero għanna vetturi li qegħdin iniċsu wis u dawn għadhom fuq it-toroq tagħna Ewropej. U punt ċar huwa eh, l-ispezzjonijiet ambjentali li huma nieqsa ferm. Naf li il-predeċessur tiegħek kellu proposta għal spezzjonijiet bħal dawn Pero din il-ħagġa ntesit minħabba regolamentazzjoni aħjar ma tqisix bħala ħaġa importanti, pero naħseb li Dieselgate qed juri li iva din hija ħaġa importanti għaliex hija xi ħaġa li tikkonċerna ċ-ċittadini tagħna s-saħħa tagħhom. U għalfejn ma nisma' xejn minn għandek dwar il-sitwazzjoni fejn aħna nerġgħu nikkonċentraw fuq punti importanti bħal dan jiena nixtieq kummissarju li se jiġġieled għaċ-ċittadini tagħna. Grazzi. Bekk is-Sinjura McGuinness, il-Viċi President jekk jogħġbok għaliex ovvjament kollha titlaq għal nisimgħu għassa. Grazzi President, grazzi lill kollegi wkoll talli tal li nagħmel interventi għaj. Issa grazzi Kummissarju għall-preżentazzjoni tiegħek u tal-li inti u koll għalċennajt tal-xi kussjoni u kol li se nifuka fuqom separatament. Mela, l-agrikultura. Jina mħazba għalix Jiena impoġġi fuq Kumitat tal-Agrikoltura u tal-Ambjent u nistaqmet nasab il-kollegi u kollu ma frustrati minħabba din is-separazzjoni falsa bejn dawk li qegħdin fil-qasam tal-ambjent u l-bdiewa għaliex kismajna diġa diġà nixtiequ illi l-bdiewa jaqdu l-rwoli ta' dawk li joffrunna l-ikel però u jieħdu sib l-ambjent. U allura naqbel mal-kollegi fil-Kumitat u anke mal-Kummissjoni li jridu narawni naqqu t istak għaliex jekk le sen fallu, kem fuq l-aspet ta' ambientali, kif għol fuq l-aspet tal-agrikoltura, jinn nitkellem għal bdewa zaza, u najdilom, intom tridu tkunu bdewa u kol ambientalisti. U allura, iż-żewġ naħat iridu jaħdmu fl-imkien, għalix nix aktar ħinx nitilfu, għalix għedin inwaslu ħafna frustrazzjoni fost il-bdewa u l-NGOs, un bat ikunem separazzjoni kbira bejnietom u din mhix xi ħaġa li nixtiequ. Issa għal dawk li għandhom x'jaqsam eh, sajt b'impatt baxx fl-Ewropa kien għand prezentazzjoni, anki rajna video dwar is-sitwazzjoni li tinbidel fil-ħajja tal-bnedmin u forsi hawnhekk ukoll dan huwa settur fejn intom tistgħu wkoll tiddedikaw aktar attenzjoni għal din hija kwistjoni fejn qegħdin naraw reazzjoni mingħata ċittadini kontra l-Unjoni Ewropea għaliex huma qegħdin iħossu illi l-Unjoni ma tiġilġ biżejjed tal komunitajiet lokali bekk jekk jogħġbok tista' tindirizza din il-kwistjoni u tappoġġa il dawk illi jimpenjaw ruhom f'sajt b'impatt baxx. Grazzi kummiss Kummissarju. Jiena sfortunatament mhux se nkun preżenti għat tweġibit tiegħi, però l-assistent tiegħi Iva u niskuża ruħi għal dan. Grazzi għandna ħafna mistoqsijiet u għatfadlinna mistoqsijiet oħra, pero forsi sur kummissarju tista issa tindirizza l-kustjonijiet billi semmew. Mela, jiena se nipprova naqgħad flimkien dawn is-suġġetti direttiva tal-asafar u l-habitat. Informazzjoni, naħseb li l-anijiet tal-pjantazzjoni bażikament l-ewenet irridu jqisu l kummenti li rċevejna kif ukoll indirizzaw il-kwistjonijiet ewlenin il-kawżi ewlenin li semmew fil-rapporti tagħna u fil-rapporti kollha tagħna l-agrikoltura dejjem hija preżenti bħala kawża ewlenija, però punt li nerġa' niġi lura leh il-pjantazzjoni. Ċertament sejjer jindirizza l-koerenza mal-anijiet soċjoekonomiċi, il-pjantazzjoni se jipprova jwetta il-potenzjal sħiħ ta' kif nistgħu niksbu bl-aqwa mod ekosistemi b'saħħithom. Flimkien mal-partiċipazzjoni tas setturi ekonomiċi wkoll. Għaliex ma nistgħux nibqgħu mixin il qudiem dan id-distakk, mhux biss bejn il-bdiewa u l-ambjent, iżda wkoll bejn is-setturi ekonomiċi u ambjentali wkoll. U allura dak li qed ngħidu dan. Din hija sfida enormi ambjentali, però għandna wkoll opportunitajiet ekonomiċi. Issa, l-involviment tal-partit interessati Nistqari li l-NGOs, partit interessati, stati membri, kollha kienu voluti. sa bidu net matul il-konsultazzjonijiet u allura kienu involuti sew fit Issa jiena nitlob lil daw kollha li tant kienu involuti b'mod attiv fil-konsultazzjonijiet, issa ikunu daqstant involuti fit-twettiq irridu niġru għall-Istati membri. Niġru għal partijiet interessati biex jimplementaw il-pjantazzjoni illi aħna se jkollna naqblu dwaru flimkien. Dan il-pjantazzjoni se jiġi mmexxi minn grupp ta' kummissarji, immexxi mill viċi President Sur Timmermans u dalwaqt dan kollu jiġi mnieded Innidi, il-Kunsil xaktar se jadotta il-konklużjonijiet u dana xaktar x'Ġunju u għallura hawnhekk insaqsijek intom bħala parlament qed tippjanaw li jkollkom inti naqas risoluzzjoni fuq dan il-pjantazzjoni wkoll. Ċertament hawnhekk dan il-pjan se jkunu qegħdin inqisu punti oħra li forsi ma tantx ingħataw attenzjoni fid-direttivi eżistenti nirreferi għal pollinaturi, u infrastruttura ambjentali forma ta' strateġija biex bekk inqisu isu pjantazzjoni u direttivi li lien mill-loqsma ta' natura l-fejn għaliex ovvjament aktar biodiversità li lien minn daw l-oqsma ta' natura l-fejn mill-li nsibu internament. Mela, dwar is-siti ta' natura l-fejn, dawn huma siti protetti li għandna fuq l-art fejn il-ħakna kważi 20% tal-landmass Ewropew, iżda meta niġu għal żoni protetti tal-ibra marittimi, irridu nifmu li l-oċjani tagħna għandhom aktar minn 70% tal-biodiversità tal-pjaneta, allura anke meta nitkellmu dwar biodiversità. Ejjew ma nifukawx biss fuq l-aspett tal-art, ejjew niftakru wkoll fuq il niftakru fil-biodiversità fl-oċjani wkoll. Issa, siti tan natura l-fejn. Fil-pjantazzjoni u nisħu dan il-punt, eh, naraw li xuħut minna jasbu illi bl-identifikazzjoni ta' dawn is-siti jaxaġa li jabizzejiet aħna identifikajna 20% tal-landmass tal-Ewropa u tas-siti natura l-fejn, pero meta nsaqsi kemm minn dawn is-siti qegħdin nagħmlu ġestjoni tagħhom u anki b'mod effiċjenti. It-tweġiba tkun madwar 50% u allura lanqas ma nista' ngħid u nirreferi għal 20% ta' siti Natura 2000 iżda nista' nirreferi biss għal madwar 10% li ġew identifikati u qed jiġu ġestiti l-agrikoltura. Iva, Fil-rapporti kollha li jiena semmejt l-istat tal-ambjent tan-natura kif ukoll revizjoni ta' nofs terminu l-agrikoltura dejjem hija temmek bħala il-kawża ewlenija. Iżda hawnhekk naħseb li naqbel ma' ma' Sinjura Guinness, ma' Guinness, jekk irridu nofru soluzzjonijiet, il-punt ta' tluq tagħna mhuwiex illi nibdew nakkużaw il xi ħadd jew il xi ħadd ieħor il-bdewa tagħna huma parti mis soluzzjoni għandhom ikunu parti mis soluzzjoni jekk nitkellmu dwar fertilizzanti għandhom ħsara ma kienux il-bdewa li ħolquhom kienu xjenzjati maġġor parti dawn kienu approvati minna u allura meta nitkellmu u jiena fil-fatt kellent ma' numru ta' bdewa indirizzajt il-forum għall agrikoltura fejn jiena b'mod ċar Semmejt li huma l-ħsibijiet tiegħi u x'qed jinkwetani u meta nitkellem dwar l-agrikoltura ma jfissirx illi l-agrikoltura kollha tagħmel ħsara li hemm prassi tajba u mbagħad hemm dawk inqas tajba u dawk li ħsara. U l-fema tiegħi hi li m'għandniex inkomplu nissussidjaw il-prassi li għamlu ħsara, iżda għanna nibdew ninċentifizzaw il-prassi tajba. Jena nipreferi nissussidja dawk eh, il-prassi tajba mill-inkompli nissussidja dawk illi jamlu l-ħsara. Iva, qed niddiskuti dan is-suġġett u qed nikkoopera fuq livell oli u ma' l-kollega tiegħi Phil Hogan li jifhem x'inija l-problema anki b'xi punt kien ministru għall-ambjent f'pajjiżu stess u bekk huwa jifhem sewwa s-suġġett tal-ambjent u tnejn li aħna naqblu. Għandna nimpenjaw lil bdiewa fir-rigward tal-ambjentali ma konna pjantazzjoni li ma jindirizzax il-kawżi ewlenin tal-biodiversità u tnaqqis fil-biodiversità. Mela, il-kaċċa fil-rebbija, jien minix favur il-kaċċa fil-rebbija, fil-fatt din is-sena għall-ewwel darba irnexxielna noħolqu moratorium dwar din il-kaċċa anki fil-pajjiżi nafsewwa jiena, però kont disappuntat fl-istess waqt għaliex kellna il-kwistjoni tal-gammim li ġi eh, elenkat fuq il-lista relevanti għaliex dawn jinqatlu f'dawn iż-żminijiet madwar 2000-3000 jinqatlu, pero sa 2 miljuni u 3 miljuni jinqatlu fil-ħarifa u ma nistax nifhem kif aħna se nwaqfu il-kaċċa fir-rebbija iżda mbagħad eh, naraw li minħabba s-sistema tagħna ma nistgħux nwaqfu l-kaċċa fil-ħarifa. Eh, pero eh, ovvjament dik kwistjoni oħra. Issa il-13 solar u l-proċess il li da maddej. Iva, mela, meta aħna bdejna il-konsultazzjoni tagħna, aħna ridna minn tal-inqas il jkun hemm kontribuzzjoni tajba mit-ċittadini, eccetera, pero ejjew minn ninsewx xaktarx dakin l-ikbar proċess ta' konsultazzjoni li għat kenna mit ċittadini biss kenna kważi nofs miljon email biex ma nsemmux ukoll il-litri li kena mill-ministri, mill-NGOs, mill-membri parlamentari, ecc. U allura ridna illi bekk ikonna eżerċizzju li ikun dettaljat. U naxxinna pero u għadna għedin issa niffukaw fuq l-aħħar mira ġifir li konna pjantazzjoni u biex nsemmi il-pjantazzjoni ma kienx pjanat fil-mandat tiegħi li nista' ngħid huwa illi morna li lin minn mandat tiegħi għaliex jiena stajt sempliċement ngħid le ma nisem bidlu d-direttivi u ma tajbin nifqu hemmhekk grazzi ħafna u nibqgħu għaddejjin. Però aħna ridna nkunu proattivi u allura issuġġerejna illi noħolqu l-pjantazzjoni wkoll. Mela, it-tieqa ta' dwejra nistqar. Kulħadd qalbu maqsuma dwar dak li ġara, konna u wkoll din it-tieqa bħal logo tana għal konferenza Our Oceans, sfortunatament, sfortunatament, dan huwa każ fejn in-natura teqret ma kien hemm xejn li seta isir, u hija telfa kbira ħafna. Issa il-foresta bija loveza. Iva, ikolli najt illi jem proċedura ta' ksur illi jaddeja, diġa madana kollu l-ministru għarrafni permezz ta' itra illi huma kellhom pjan emendat ta' ġestjoni u l-intenzjoni tagħhom i illi jibdew iżidu l-toħ tas-siġar u fil-fatt bdew jagħmlu hekk. Bdejna wkoll nirċievu numru tajjeb ħafna ta' rapporti u evidenza minn NGOs, etc. biex nappoġġaw din il-ħaġa u jiena immedjatament patitra u bekk tlabt il-Ministru sabiex immedjatament iwaqqaf il-toħta s-siġar kollu li tisir. Aħna offrejna diskussjoni għall emendi tal-pjan ta' ġestjoni skont liġi Ewropea, pero il- l-offerta ma ġietx mill-qwa u allura din inħejju il-pass li jmiss fil-proċedura ta' ksur. Issa, għal dak li għandu xjaqsam l-ilma, l-intervent tal-in, li ritnajtu huwa l-pozizjoni tal-Kummissjoni dwar din il-kwistjoni hija ċara ħafna u esprimejna din il- fema kemm il-darba, u jiena weġġibt mistoqsijiet parlamentari minn din il-Kamra u anki batna sottomissjoni bil-miktub lill-Kummissjoni anki li Sir Simon Covenant innifsu u anki tajna evidenza bil-fom lill-Kumitat Parlamentari u bekk m'hemmx għalfejn nidħol f'aktar dettall issa sta l-Parlament tal-Irlanda u l-Gvern Irlandiż biex joffru soluzzjoni li tirrispetta l-liġi Ewropea. L-importanza hi li l-prinċipji tal-kupru ta' spejjeż u minn inġġa seħallas irdu jiġu rispettati. Issa, dak li għandu x'jaqsam eh, kif issemmew is-servizzi tiegħi u l-ittri, eċetera. Jiena wieġibt li sur il-Sinjura Boylens il-kwistjoni tagħha li semmiet u mandi xejx inżid, ma dana kollu najt ukoll li l-Ombudsman qed ukoll tistudja s-sitwazzjoni u nirrispetta ir-riżultat tal-investigazzjoni tagħha. Jien awtorizzajt u tajt struzzjonijiet lil membri tal-istaff tiegħi biex jappoġġjaw bisħieħ l-investigazzjoni tal-Ombudsman. Issa dak li għandu x'jaqsam jekk il-mandat tiegħi kienx faċli jew le. Jiena ovvjament għandi idea toħra Mela dwar riforma tal-CAP, Iva se nkunu parti, parti sew minn din ir-riforma tal-Politika Komuni tal-Agrikoltura li l-kollega tiegħi Sur Hogan se jkun qed jaħdem dwarha u diġà kien hemm ukoll numru ta' diskussjonijiet bejn il-kollegi tiegħi fil-kabinet u anki il-kollegi tal-servizzi ta' Sur Hogan ukoll u anki mal servizzi mal-rappreżentanti tas-servizzi tiegħi ukoll u Iva, l-kommenti dwar l-aspet ambientali tal-pak. Iva, dak li għetnajdu l-lum huwa li fil-fat l-aspet ambientali li suppost kellu jiġi indirizzat mill-pak mhux preżenti u allura mill-ġdid. Irrid inkompli minn fejn ħella il-predeċessur tiegħi u nkompli nisħaq għal perspettiva ambientali fil-pak u nittama li bekk inkunu nistgħu ukoll eh, niksbu appoġġ rridu l-appoġġ tagħkom ukoll ma jistax ikonna Parlament Ewropew li huwa maqsum u Kunsill Ewropew maqsum fuq dan il-punt. Iva għal dak li għandu xaqsa mid dieselgate Iva, dejjem dinja kwistjoni li nqisu b'ċerta serjetà u b'serjetà kbira fil-kuntest ta' kwalità aħjar tal-arja. U kif semmejtu anki fis-qarrija tiegħi kwalità ħażina tal-arja u t-nġis ta' dan it-tip ovvjament hija xi ħaġa li tista' jkollha effetti letali u rridu wkoll innaqsu l-impatt sal-2030. Nista' nsemmi xi punti fil-Clean Program for Europe direttiva li ġiet adottata s-sena l-oħra, brabta ma dan il-punt, irridu nibdew issa nimplementaw l-affarijiet l-MCP, id-direttiva MCP, adottata ta' fl-2015 u l-fat li bħalissa qegħdin naħdbu fuq id-direttiva l-CP ukoll nistgħu nsemmu dan il-punt u bdejna b'numru ta' dialogu mal sati Membri tagħna u kellna l-ewwel dialogu fuq arja nadifa ma' l-Irlanda u nittamaw li sajmis il-Lussemburgu u l-Ungerija. L-idea hi li nipromovu il-konformità u l-azzjonijiet mixtieqa. Jiena qed naħdem ukoll mal-Presidenza Maltija dwar ratifika protokoll ta' Gothenburg dwar l-emissjoniet fi pajjiżi terzi. Issa l dak li għandu x'jaqsam spezzjonijiet ambientali jiva dan huwa punt fuq l-aġenda tagħna flimkien mal aċċess tagħna għal ġustizzja wkoll. Fejn ukoll qed niksbu progress u se nippreżentaw ukoll il-linji gwida m'għandhomux. Issa punt ieħor li xtaqt insemmi għal dak li semmet is-Sinjura McGuinness u li Iva ċertament qegħdin nistudjaw il-kwistjonijiet illi insibu fi sajt tampat impatt baxx fl-Unjoni Ewropea. Fen jitħol ilma kwistjoni Irlandiża wieħed mill-kollegi tagħna id-direttur Orel addirizza l-Parlament Irlandiż dan kellu diskussjoni ta' satejn u nofs u aħna għalhekk qed inkomplu nippreżentaw il-kastan hemmhekk ukoll il-ECI kienet mistoqsija speċifika hemm dewmien il-Kummissjoni kellha tirrispondi issa ilha iktar minn sena minn meta il- Parlament saqsa l-Kummissjoni sabiex tirrispondi iva, iva dwar l-inizjattiva ta' ċittadini fejn jitħol aċċess tal-ilma hemm madwar miljun firma u dan huwa xogħol li għadu għaddej. Diġà qed jiddiskuha qed jiddiskutija l-kulleġġ. Xi seba' jew tmien ġimgħat ilu jekk mhux se Grazzi. Inkoblu bil-kollegi l-oħra Simona Bonafè. Grazzi. Grazzi tal-li uh, kont jgħet għonek fosna komissarju, nasmajt smajt l-interventi li ġew qabli li semmejt il-neċessità li nimlew il-lakuna bejn l-ambientalisti u l-natura. Majna naħseb illi il-sfida tagħna tal-Kummissjoni tal-Parlament ukoll illi ħna nimlew lakuna oħra li inti semmejt il-lakuna bejn l-industrija u l-ambjent. U Naħseb illi l angolu din l-ispinta li kun ġejja mill-ambjent għandu li jista' joħloq posti ta' xogħol ehm, il li żid il-GDP, teknoloġija, id-dinja kollha essenzjali, affarijiet elementi essenzjali. Ehm, Il-ekonomija ċirkolari importanti u kol għal dan ħsib li għet nsemmi għalix mlan mux biss li nġibru il-materji primi li huma rari u jinjof unna l-flus imma li rridu nsibu għom daw mill-skart u anki li jirnexxina u kol ikonna produzzjoniet ta' riċiklar li huwa iktar effettiv u li ħaresin il-sostenibilità. Inti semmejt ukoll fl-interventi jek aħna fi Strasburgu se jkun l-pożizzjoni tagħna fuq l-ekonomija ċirkolari, fuq l-erba' direttivi tal-iskart. Jiena nixtieq ngħidha hekk, Kummissarju, jiena nħossi li l-approvazzjoni l-approvazzjoni tal-Parlament fuq l-erba' direttivi mhuwiex punt ta' ta' wasla, hija punt ta' tluq għat tranzizjoni lejn ekonomija ċirkolari. U appunt tatlu illi għandu jiġi u kol appoġġat mill-dispozizjonijiet li diġa għanna fl-impjantazzjoni. Inti għabel semmejt ċertu għazzjonijiet. Għan fakkartni. Waħda strategija fuq il-plastik. Naħseb strategija fuq il-plastik u jitkellem dwar materjal delikat ħafna sensittiv, il-plastik nsemmu ħafna meta tkellmu dwar it neġis tal-baħar, ma ma nistax ninsew ukoll kemm hu diffiċli biex per pereżempju. U eh, kif l-istess industrija tal-plastik jifavorixxu eh, l-investiment fuq il bioplastik ġifieri l-istrateġija fuq il-plastik eh, iktar minn komunikazzjoni titku mill-bidu anki komunikazzjoni sewa. Iżda mill-bidu netri tkun imsaħħa mill provizjoni leġislattivi. Imbagħad inti semmejt l-ilma fl-agrikoltura fil-bidja. fil bidja u anki fil-ġibjuni u l mata ta' taħt l-art, jina tassew kontenta li li dan ħa taħdem fuq t-tama u li konna xaħġa sal-ħar ta' din is-sena, forsi anki qabel pawz ta' sajb, jina naqbel li innħudun il-pozizjoni kpalm ta' merin, minkejja li hemm ċertu għajdud illi qed jisqu fuq eh, kif din id-direttiva ma kellix taqsam ħafna ma' ħafna stati membri u allura ħafna jiswa bħala xi ħaġa biex iwarbu għax sekondarja ma jnanħoss li anke fil-loġika tal-użu effiċjenti tar-riżorsi direttivi fuq l-użu eh, mill ġri tal-ilma għandu bil-fors għandu jitmexxa l-qoddim. Minissa, issa? Nala eh, bil nitlob xi ħaġa. Jiena nixtieq li inti tsemmi iktar l-investimenti, kummissarju, għaliex jekk it-tranzazzjoni ħadd tiġi sosnuta u jekk huwa minnu li hemm ħafna li hemm żewġ binarji fl-Ewropa, mella rridu ngħinu minn l lura biex jkun jista' jmexxi l-qoddim. Allura jena għossi li naħseb li tamin it-tati kontra li naħseb u sekunni għaz, grazzi. Jo, Madam Xvita. Grazzi ħafna. Il-kallima li jimmis. Jena għandim mistoqsija pittost konkreta li nixtieq nindirizza lill-komissarju għaliex dan qed iħossib il-baħar ehm, u l-arja u l-ambjent Il-Kroazja membru tal-Unjoni Ewropea ti tirrispetti l-kriterji kollha dak li għandu l-ħarsin tal-ambjent. Istanna wkoll problemi meta niġu dwar il-ġilin tagħna e, manki għal protezzjoni tal-ambjent hemm problemi. Allura għandek refineriji f'Brodanski Brod, per eżempju, il-li solarja u wessa għandna wkoll f'Kroazja li eh, jaqsuna minna l oħra tal-xmara u anke mill-Albania per eżempju joqtuna fl-Adriatiku eh, għal dak li għat nġis. Hemm ukoll il-żejt illi qed jispiċċa fl-Adriatiku u aħna fil-Kroazja għan nispiċċaw ikonna riperkussjonijiet negattivi fuq bijadi. Fuq il-konvenzjoni ta' Bali tal- eh, ta' Bazel propjament u tal- kollha dak il-konvenzjoni oħrajn li kena fuq it-nġis. il komissjoni kif ħat tagħmel il pajjiżi kandidati ikunu kandidati biex jispettaw aktar il-protezzjoni tal-ambjent u jistgħu jinuna. Yeah, thank you very much, Adina. Grazzi ħafna Adina, grazzi il kummissarju tal-li qiegħed hawnhekk mhux ta' sorpriża li għandi mistoqsijiet dwar l-oċeani bħal dejjem meta nintaqgħu. Mela, grazzi ħafna għal komunikazzjoni fuq il-governanza tal-oċeani kienet importanti u inti staqsejt għal MSP globali din hija di eccellenti. Naħseb taf illi fl-orizzont 2020 irridu ndaħlu l-oċeani sabiex napoġġaw ukoll ix-xjenza u l-arfin dwar il-baħar. Dan kollu huwa xogħol li huwa dej. Għandi żewġ mistoqsijiet dwar governanza tal-oċeani. L-ewwel net naf il-mistoqsija, però ma taħsibx li kun tajjeb li nizveloppaw iktar unkabru l-Komitat għas-sajd, il-Komitat Pesh, għal-Komitat Mare li għandu jkun responsabli għal dak kollu li għandu xaqsam mal-oċeani u l-Ipra ma taħsibx li dinja dajja tajba. Tini mistoqsija, l oċejan huwa suġġett ta' diskussjoni mal-kollegi tal-Komissjoni jew għandkom kummissjoni speċjali għaliex hemm responsabilità li taqa' taħt ħafna persuni. L-aħħar mistoqsija il-mikroplastiku, diġa tkellimna dwar il-plastiku, il-microbeads, din hija xi ħaġa importanti fil-fixmajjar u nisibuha mhux biss fil-lasafar u l-ħut imma wkoll anki melħ ħieġ mill-baħar għanna strateġija sabiex nġildu il-microbeads dawn jiġu minn ħafna affarijiet anke ħwejjeċ u um, zraben, pero għandkom strateġija sabiex it-eliminaw il-mikro mikroplastiku issa, il-kellim li Grazzi ħafna, kummissarju, grazzi tal naqat ma' l-lum reċentament kienem numru oli ta' waste trendings fir-Renju Unit. Ix-xjentisti Anzi, balen qed jispiċċaw fil-bajjiet, ma nafux għalfejn qed jiġri dan, hemm ħafna teoriji dak li nafu u għalli il numru ta' nets għas-sajt ma enuġ. Irridu innaħu l-iskart tal-plastiku fl-oċeani u jina nilqa l-isforzi tal-komissarju tal komissarju f'dan is-settur, però hemm ukoll it-tniġġis uh, tal- tal-istorbju vessili tal bahar jistgħu jkunu l-kolpevoli hawnhekk forsi nistgħu naraw għalfejn qed jiġri dan. Jista' jkun hemm inkjesta hemm ukoll il-vessili il-bastimenti navali li jista' jkollhom impatt dwar il-biodiversità inti qed il-preservazzjoni tal-biodiversità marittima hija importanti. Forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa dwar il-mortalità tal-baleni qed tagħmlu xi ħaġa kontra is saj tal-baleni Ġappuniż jew il-massakru li qed isir fuq il-Faroe Islands ribtana. Il-kalima li jmiss. Grazzi tal-li qiegħed hawnhekk hemm l-inqas messaġġ wieħed tajjeb illi jgħid li xi ħaġa tajba qed tiġri fil-foresti fil-Polonja. Inti tajt il-weda illi se tkompli bil-proċedura ta' ksur u tiżgura illi nasu riżultat. Naħseb illi għanna niċċelebraw illi qed xi ħadd xi ħaġa reali mhux wedid follows biss. Unkompli ma dak li qal simola fuq l-istrateġija tal-plastiku mhux biss ikun hemm komunikazzjonijiet, issa wkoll xi ħaġa legali, proposti illa nistennew għal dan għal ħafna żmien. Mbagħad l-aħħar mistoqsija tiegħi li għadek ma rrispondejx dwar l-obbligi legali tiegħek illi toħroġ baffari bi proposti dwar il-boros tal-plastik. Għandu jkun hemm messaġġ fuq dawn il bars tal-plastik. Inti konċar fid-dibattitu tal-parlamenti li ser taħdem fuq dan. Kellek tamilla, però jessa jina nistanna li nar riżultati u skon dan hemm ukoll punt ieħor f'din id-direttiva il-plastik oxodegradable. Um, Kustjon fafna pajizi u int għandek toroġ investigazzjoni ċara. U għandu jkunem proibizjoni. li tuża l-okso hawnhekk huwa li tħalli ħafna mikroplastiku jispiċċa fil-art għalhekk tista toħroġ b'soluzzjoni kemm jista' jkun malajr għaliex din is-sena għandna bżonn ta' risposta. Nispera nirċevija 50 ġranet, grazzi ħafna. Is-surfarija. Grazzi ħafna kummissarju tal-li qiegħed hawnhekk. Kont se nitkellem dwar il-governanza tal-oċeani bħala rapporter, però diġà tkellimna ħafna dwar dan u inti diġà irrispondejt għal dak li nistaqsi ġifir grazzi ħafna għandi kwistjoni oħra. Ser nitkellem bil-Portugiż issa. Aziz Kummissarju. ċert illi taf illi ftit il-bot mill-frontiera Portugiża għanna mizbla fi Spanja. Il-Partit Portugiż ma ġiex ikkonsultat dwar dan, hemm proġetti oħra il-gvern Spanjol irid jiftaħ ukoll l-impjant nukleari f'Borgos ħdejn l-ixmara Duro. U din tgħaddi minn Porto hemm xi proġetti oħra wkoll li huma ftit il-Spanjoli li huma ftit il-bot mill-Portugal jixtiequ joħorġu l-uranju, pereżempju, dawn il-proġetti ma ġewx notifikati l awtoritajiet Portugiżi. U bħala rispet tad direttiva tal-2001-42 eh, għandu jisir dan, dan huwa il każ meta niġol dan il-proġetti fil-11 ta' Marzu is-sib li ġej hemm l-anniversarju ta' l-inċident nukleari ta' Fukushima. Jiena kontenta qed nisma' l-Kummissjoni ser tagħmel dak kollha tista' sabiex l-istati membri jżommu mal-impenji tagħhom u nispera illi inti dibta proċeduri taksur meta l-istati membri ma jkunux konformi mal leġislazzjoni nixtieq nistaqsik il-Kummissjoni x'qed tagħmel dwar dan il-ksur ta' leġiżlazzjoni eżistenti ser nispiċċa dat. U nixtieq inkun naf jekk l-Ispanjoli u x'qed jirrispettaw id-direttiva fuq l-evalwazzjoni ta' ambjent. Għandna nistaqsu l-Spanja fl-opinjoni tiegħi illi tinforma lill kummissjoni x'inhi intenzjoni tagħha dwar dwar dawn il-proġetti. Issa, is-Sur Panjo. Iva, grazzi. Sir President, Sir Komissarju, żewġ punti ma l-malajr, inti l-ewel wieħed inti tkellimt ħafna fuq eh, palma qalet il-kollega tiegħi Sr. Bonafè fuq direttivi tagħna fuq l-ekonomija ċirkolari żwirina monofobija di li jfisser li intom kelkom raġun, kelkom raġun kien hija sfida kbira i eh, bidlat fil-direzzjoni eh, ekonomika. U fuq il-ħin nsemmi l-ħila eh, tal ħikel Aħna kalimna fuq emenda li permetti illi ndaħlu xaħad direttiva jew kriterji fuq dan li kellu tunnellati li jiġu maħlija fis-sena 120 miljun sa 20 2020 jinaħseb illi huwa ħaġa li nagħmel ċifri xi ħaġa tal-aġeb tal-iskantament li ma nagħmlu xejn dwarha. Allura nitamaw illi bl-emenda li ġiet adattata mill-Kummissjoni eh, fil-Kumitat tagħna propjament li intom tistgħu taċċettawha. Mal malajr ukoll inti saqsej ta' mes pajjiżi biex jistabilixxu programm biex inaqsu l-emissjonijiet tal U hija Franza, l-Ġermanja, l-Italja u Spanja u l-Renju Unit U allura f'dan rigward ta' nitrogen oxide huwa eh, kienet xi ħaġa li kienet urġenti ħafna f'dan l-aħħar xhur u allura għandna bżonn li nkunu iktar ibsin f'sensibilità dawn il-pajjiżi li ksur regoli. Thank you very much. Uh, Madam Gutland. Thank you, Chair. And I'm a... Grazie ħafna, Signora President. Jina naf illi edin tard, pero għalek mux se namel mistoqsija għaliex Simona Bonafedi ġa saqsi dwar l-ekonomija ċirkolari. Rridu ninkluduwa fix-xogħol tal-Kummissjoni bont aktar miflux, però eh, il-punt għajem diġà. Mbagħad dwar in-naħa li qed imutu fl-Ewropa u partijiet oħra tad-dinja naħseb diġa' semmejt din il-ħaġa lilek qabel Però nixtieq inkun naf x'inhi l-opinjoni tiegħek il-Kummissjoni kif qed taħseb illi tindirizza dan. Hemm ħafna raġunijiet, hemm eżempju l-pestiċidi irridu niżguraw illi in-naħal jibqgħu jgħixu, irrid nisma' l-opinjonijiet tiegħek hemmhekk, u mbagħad dwar iż-żejt tal-palma u l-importanti l-importanza li nibdlu għal produzzjoni sostenibbli irridu niżguraw li m'hemmx deforestazzjoni fil-pajjiżi produċenti. Palma taf, iż-żejt tal-palma użat fil-ikel, iżda wkoll fil-bio karburant nixtieq inkun naf il-Kummissjoni x'qed tagħmel sabiex tiżgura illi biokarburanti li għandhom żejt tal-palma mhux sostenibbli mhux qed jiġu ikkonsidrati bħala favur il-klima minn minn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 jien jew il-kollega tiegħi se jitkellem. Grazie Presidenta. Eh, Grazie ħafna, Signora President, ma tantx fadlna ħin. Nista, nresa mistoqsija tiegħi? Għandi żewġ mistoqsijiet. ċinu malanijiet tiegħek u l-interess tiegħek fil-tnaqqis Taħseb li l proposta tal-Komissjoni ser tilħaq l-anijiet tiegħek taħseb li hemm biżejjed żmien għall-proposta tal-Komissjoni. Xerti se jkollna il-fosfejt mill-Marok importat. Ser itwaqfu dawn l-importazzjonijiet mill-Marok fil-kumitat għagret nidiskutu jekk għandniex imbidlu prodotti organiċi u għet nidiskutu in-nitrates u koll, xin l-opinjoni tijek? Najtu dwar id-direttiva ta' nitrates u prodotti organiċi oħra. U neħezu minn fertilizzanti kimiċi. Jew taħseb li mhux possibbli jkollna dan id-dibattitu fuq in-nitrati. Fid-dawlu kol ta' dibattitu tal-agri fuq il-fertilizzanti. Grazzi ħafna, Sur Kummissarju, nixtieq nagħmel proposta pratika. Il-programm indikattiv tan-nukleari ġie ppubblikat fl-2006 hemm 88 impjant fil-Unjoni Ewropea mhux qed jaħdmu però mhux dekommissjonati. Hemm ħafna impjanti oħra li qed jaħdmu. Ilhom jaħdmu iktar mill suppost u dan joffri sfida. U bħalma għal kollega hemm impjant 100 kilometru bos mill-frontiera Portugiża li huwa qrib xmara illi tingħaqad mal-baħar imbagħad x'qed tagħmel kummissjoni dwar dawn l-impjanti, impjant ta' kontingenza sabiex nindirizzaw dawn l-impjanti illi qegħdin fitmim il-ħajja tagħhom qed tagħmel xi ħaġa dwar dan grazzi ħafna. Sir Caputo. Grazzi, President. Grazzi wkoll il-Kummissarju għall presenza tiegħu u anke għal disponibilità tiegħu li dejjem jura, juri. Jiena ċertament mhux se noqgħod nirrepeti dak illi diġà semma hawnhekk mill-kollegi tiegħi dwar il-kadmium. Naħseb Simona kienet bravissima ħafna fuq anki l-ekonomija ċirkolari u prezentat ukoll is-suġġett mod sħiħ. Issa, xtaqt nindirizza kwistjoni li inti Aċċennajt biss għalija it-tniġġis tal-atmosfera, tal-arja minn sorsi interni u anke esterni illi huwa l-ikbar riskju ambjentali għas saħħa tal-bnedmin. U skont studju ta' dan l-aħħar ta' WHO rajna illi 6 miljun persuna qed imutu b'dawn il-kawżi u allura ħafna drabi anki it-tfal edin ibatu anki fil-izvilup kognittiv tagħhom. U allura dan ir-rapport tal-WHO jista' jkun punta tluq tajjeb ħafna informazzjoni utli biex anki nirrevedu xi ftit linji ta' politika Ewropea u l-leġiżlazzjoni Ewropea. Jiena xtaqt nifhem jekk il-Kummissjoni qabel xejn isitx dan ir-rapport ta' WHO u għabbażi ta' tali rapport kienux riveduti il-pjanijiet ab'bażi bażi ta' regolamentazzjoni eżistenti ġifiri jekk hemmx idea illi b'xi mod nirrevedu wkoll anki il-leġislazzjoni rilevanti. Grazie signora. Grazie ħafna fil-qosor. Komment u mistoqsija. Għandi komment dwar l-implementazzjoni tal-pjantazzjoni fuq id-direttiva tal-abitati titkellim dwar il-bżonn għal implementazzjoni aħjar u forsi wkoll pjan ġdid. Però diġà għandna dewmien fl-implementazzjoni tal-pjan, nispera li dan il-pjan fil-fatt jgħin bl-implementazzjoni tad direttiva hekk kif inhi u massix ma jkunx hemm ħafna ostakli burokratiċi tkun ibbażata fuq l-għanijiet tad direttiva nifisa il-pjantazzjoni għandu jgħin bl-implementazzjoni u għandu jimplementa l-għanijiet fil direttiva u ma jnaqqas l istandards Para minn hekk Inti saqsejt jekk il-Parlament għandux pjanijiet illi jagħmel riżoluzzjonijiet taħseb li għandna bżonn nibatu messaġġ dan il-mod? Forsi għanna bżon ta' rizoluzzjoni minna ħatana, issa dwar l-ilma. Il-Kummissjoni Għalet li hemm bżonn ta' leġiżlazzjoni, però ma tax kien hemm azzjoni f'din id-direttiva. Naħseb illi dwar l-ilma għandna bżonn ta' dawn l-inizjattivi. Inti għat ukoll li qed taħdem u qed taħseb dwar dan, però b'mod konkret għed taħseb li tagħmel se jkun hemm xi inizjattiva leġislattiva, naħseb huwa importanti li nagħmlu xi ħaġa dwar dan. Grazzi ħafna lill kollegi Hemm ħafna kummenti, mistoqsijiet, interessi dan huwa tajjeb. Ovvjament mhux se tkun tista' tirrispondi il-mistoqsijiet kollha, però bħalma minna drabi oħra issib forsi mod kif tirrispondi lil kollegi b'mod ġenerali. Però nixtieq ngħaddilek il-kelma għall aħħar darba. Iva jinser niprofa namel da kollin nista sabiex inkopru l-mistoqsijiet kollha jekk le ċert illi nistaw nibatu kummenti bil-miktub għal mistoqsijiet ta'kom dak li ma nkunux irrispondejna lijom. Dwar mistoqsija ta' Bonafè, Iva, nistaw nħarsu bejn il-lakuna bejn l-ambjent u l-industrija l-ekonomija ċirkonali hija eżempju tajjeb tiddirizza kwistjonijiet ambjentali u dawk ekonomiċi. Meta niġu għall-ambjent u l-ekonomija għandna provi biżejjed illi s-settur aħdar huwa wieħed b'saħħtu. Fil-fatt anke fi żmien ta' kriżi il-settur tal-ekonomija ħadra kien l-iktar wieħed reżistenti mill-setturi kollha tal-ekonomija kompla jikber anke f'termin ta' impjiegi u profit, anki meta setturi oħra kienu sejrin lura. Għanna ħerqan ovvjament għal plenarja tal-ġimgħa d-dieħla ġewwa Strasburgu jiena ser nattendi għalija wkoll. L-istrateġija tal-plastik għanna qed ngħidu dan kollu bis-serjetà mhux biss fuq livell tal-Unjoni Ewropea iżda wkoll fuq livell internazzjonali. Jiena personalment, pereżempju, kont f'waħda mill-laqat ambjentali tal-G7 din kienet dan kollu kien fuq l-aġenda qed jiddiskutu l-plastiku anke brabta mal-iskart marittimu anke f'DG20 meta nitkellmu dwar l-ekonomija ċirkolari qed jingħaqdu setturi oħra bħal kimiċi x'għandu jintuża kemm x'tip ta' kimiċi qed nużaw il-kumplament intom semmejtu l-Ewropa tal-plastik. U naħseb li l-industrija tal-plastik fl-Ewropa kienet ta' ħafna appoġġ u tkompli toffri appoġġ. Dwar l-użu mill-ġdid tal-ilma dan huwa importanti ħafna lina għaliex aħna anzi għaliex l-ekonomija ċirkolari għandha x'taqsam ma' l-użu aħjar aktar effiċjenti ta' riżorsi u l-ilma huwa riżorsa importanti ħafna għall pjaneta tagħna u għall-ekonomija wkoll għalhekk aħna ser nkun qed nindirizzaw din bħala inizjattiva speċifika. Simona tkellmet dwar xi inizjattivi naħseb nista' nsemmi wkoll illi fil- program ta' ħidma tal-Komissjoni għal-2017 mill-inqas ħames inizjattivi tajbin li ġew inklużi l-istrateġija dwar il-plastik hija waħda minnhom qed tindirizza ir-riċiklaġġ u rati tal-użu mill-ġdid tal-plastik qed tindirizza l-plastic leakages fil- fil-ikel, fil-baħar u l komplement u tindirizza wkoll id-dipendenza tal-plastik fuq karburanti u l-kumplament. Hemm ukoll l-interfaċċa ta' prodotti kimiċi u skart, hemmhekk nagħmlu tracking ta' sustanzi perikolużi, nagħmlu wkoll riċiklaġġ u nippromovu ċikli mhux tossiċi se jkun hemm ukoll qafas ta' monitoraġġ sabiex naraw il-progress fil-ekonomija ċirkolari, aħna għandna lan li nagħmlu proposta leġislattiva għall użu miġġiet tal-ilma u aħna u aħna wkoll ser nipromovu id-direttiva tal-ilma tax-xorb. Dan fuq l-inizjattivi tal-2013 nista forsi nirrispondi mistoqsijiet oħra. Simona, tkellmet dwar l-investimenti u naħseb anzi jiena kuntent illi ngħid illi parti kbira mill-fondi tal-EFSI marru għall-ekonomija ħadra, parti minnhom speċifikament għall-ekonomija ċirkolari. Hemm ukoll il-fond ta' Orizzont 2020 ta' madwar 650 miljun euro li jmorru għal proġett industrijali tal-ekonomija ċirkolari fl-Ewropa qed ukoll nadbu fuq pjattaforma ħadra mal EIB u banek oħra sabiex niffaċilitaw u ninkoraġġixxu l-investimenti ħodor speċjalment fl-ekonomija ċirkolari. Dwar il-Kroazja huwa minnu illi għanam numru ta' diffikultajiet ma nafx minn staqsel li mistoqsija, però huwa minnu illi għandna kwistjoni transkonfinali xi wħud bejn żewġ stati membri jew tlieta, xi wħud bejn stati membri u non stati membri, iżda pajjiżi oħra illi jgħu jgħu taħt l-istrateġija tal-viċinat tagħna meta niġu għal żewġ stati membri naħseb irridu nippruvaw insolvu l-affarijiet permezz ta' diskussjonijiet dan qed jiġri f'ħafna mill minn dawn il-każijiet. Anke Johannes Dehan huwa involut f'dan. Gazina tkellmet dwar l-iżvilupp ta' Digimare Aħna konna qed nippruvaw nagħmlu dan meta jiena bdejt imexxi diġi mare kienet 80% dwar is-sajt u 20% oċeani u affarijiet marittimi. Jiena ngħid li għandu jkun il-kontra 80% affarijiet marittimi u oċeani u 20% sajd marriċ innaqas l-importanza li tingħata lis-sajt minn diġi mare, però għandna nżidu l-attenzjoni l-oċeani wkoll. Dwar il-grupp ta' ħidma fil-Kummissjoni, l-oċeani kważi jinvolvu l-Kummissarji kollha l-oħra jekk u tibdil fil-klima, pereżempju, aħna nifmu illi l-oċeani huma il-regolatur ewlieni tat-tibdil fil-klima. Anke meta nitkellmu dwar biodiversità, ikel nisemgħu lill pjaneta mhux biss l-agrikoltura li titma' l-pjaneta imma hemm kontribut siewi wkoll mill-oċeani. Hemm ukoll kontribut tajjeb u naħdmu tajjeb flimkien kemm dwar l-inizjattiva tal-oċeani u kif ukoll fuq il-politiki tal-Arktiku. Ħdemna flimkien ma' Federica Mogherini u ħadna konsiderazzjoni il fatti li l-Oċeani u l-Arktiku għandu implikazzjonijiet esterni kbar ukoll dwar il-mikroplastik u il-microbeads dan huwa importanti ħafna naħseb li xi stati membri diġà ħadu azzjoni unilaterali dwar dan, aħna għadna qed nimxu b'attenzjoni u nedejna xi studji li sejtuna ħarsa aktar tajba ta' x'għandha tkun il-pożizzjoni tagħna. Possibilment dan jista' jkun ukoll parti mill-istrateġija tal-plastiku illi ser noħorġu biha aktar tard, però meta nitkellmu dwar microbeats u l-komplements għandna kwistjonijiet oħra illi huma iktar urġenti, pereżempju il-trap illi it-tajers tal-karozzi ħallu fit-triq tagħna. Dan iwasal l-iktar riskju. il-balen li jispiċċaw fuq ix-xtut u l-biodiversità jiena naqbel magħkom ma tenċanna arfin tal-oċeani palissa ġifiri ma tanċanna arfin dwar il-biodiversità dwar fl-oċean li tana u koll. Hemm ċertu affarijiet illi qed jiġru fuq l-art li għandna spjegazzjoni għal-jom għall-ewwel, però għal ċertu affarijiet li qed jiġru fl-oċeani aħna mitlufin. Din kienet l-ispjegazzjoni li natajt anki għal fatt li meta ajruplan jintilef fuq l-art insibuħ f'kwistjoni ta' minuti bħabba GPS u jekk jintilef fil-bahar nieħdu snin u nkunu fortunati xurtjati li jekk fil-fatt insibuħ. Dwar il-balen li jispiċċaw fuq ix-xtut qed dan qed jiġri ħafna iktar spiss jista' jkun it-tniġġis, l-istorbju illi jinterferixxi fis-sistema tagħhom. Però għalhekk għandna bżonn inkomplu ninvestu sabiex ikollna aktar arfin tal-oċeani tagħna dwar il- is-sajt tal-baleni minnaħa tal-Ġappuniżi anki fl-iżjarat tiegħi għal Ġappun dejja ma għamilt il-pożizzjoni tagħna ċara ħafna dwar il-foresta fil-Polonja naħseb reġgħet għajmet il-kwistjoni dak li ma spiegajċ u illi aħna saħan sidra batna delegazzjoni sabiex tispezzjona tispezzjona situazzjoni kien hemm ukoll delegazzjoni tal-UNESCO aħna ħriġra bl-istess konklużjonijiet dwar il borostal plastik Daniel spiega illi Diġa hemm direttiva, però naħseb illi ħdimna ħafna dwar dan. Għana deċidejna din kienet xi ħaġa li għandna naħdmu fuqha din hija direttiva li ġiet adottata fl-2015 u qed taħdem għaliex x stati membri diġà qed jimplementawha, però ser inkomplu insegwu il-progress hawnhekk ukoll. Farija wkoll tkellmet dwar il-konflitti transkonfidali li għanna anke fuq il-kwistjoni ta' Armanas u kol tkellem dwar dan għax kien xi laqat li ġibu flimkien l-awtoritajiet Portugiżi u dak Spanjol insperaw li jkun hemm soluzzjoni, però naqbel miegħek li kulħadd għandu jimxi mal-Konvenzjoni Espo dwar kwistjonijiet nukleari, il-Kummissjoni ovvjament hija impenjata li jkun hemm applikazzjoni stretta tar regoli tal-ambjent u l-Euratom mhux jien biss qed naħdem fuq dan iżda wkoll il-Kummissarju Arjete Kanjete dwar il-ħela tal-ikel din hija xi ħaġa wkoll illi ser nindirizzaw bħala parti mill-ekonomija ċirkolari huwa tal-ġen illi għadna naħlu madwar 30% tal-ikel tal-Ewropa. Fl-Istati Uniti edha xi 40%. Il-Kummissjoni ta' istruzzjoni l-Istati membri kollha sabiex joħorġu pi pjan dwar kif għandhom l-intenzjoni li jagħmlu ġestjoni tal- tnaqqis sal tal-ikel. Għanna diġa mira ninfasla mill-nazzjoniet maquda, pero l-istati membri wkoll irridu joħorġu b'rapport regolari fuq il-progress ta' dan l-impjan dwar in-naħal. Dwar il- rifit tad direttiva tal-asafar u l-abitat. Għadda ħarsu lejn pollinaturi, dan ma jfissirx li huma naħal biss, hemm ħafna tipi ta' insetti frifet. Dawn kollha huma parti mill mill proċess. Għanna ser noħorġu bi studju sabiex ikolna pjantazzjoni li indirizzaw id-dakkara. Iz... Fuq il-żejt tal-palma u l-forestazzjoni u degradazzjoni din dejjem kienet u se tkompli tkun priorità għalina fil-Kommissjoni mhux tal aħna attivi fil-internament l-Unjoni Ewropea hija xi ħaġa li aħna rridu nkomplu naħdmu fuqha fil-pajjiżi li qegħdin jipproduċju Mod partikolar jena kont involu diskussjoniet mal Vietnam, mal Indonezja, mal Enzja. Kolla kan buma. Għan esperienza tajbin, ma per eżempju pjantazzjoni tal-impjantu xjaqsam il-sġar, u toħta s-sġar. U kienet il unjoni Ewropea illi tat spinta lejn il-fatt li foresti għandhom jitqisu wkoll bħala parti mill-SDGs. Ovvjament, id-deforestazzjoni u d-degradazzjoni huma mm, kawżati minn dinamika differenti f'pajjiżi differenti u allura m'hemm soluzzjoni waħdanija għal dawn il-fatturi kollha differenti. Iżda dan jeħtieġ illi jkollna azzjoni kollettiva fuq livell kollettiv mal-partit kollha interess volut mal partijiet interessati kollha. Aħna konna wkoll bħala kommissjoni għamilna studju, dejna studju l-2016 issa ħajkun lest l-2017 fuq il-raġuni wara t-nġis u eh, aħna rridu naraw jekk hemm bżonn pjantazzjoni separati. Il-żett tal-palma u porikolusa, x'inhuwa huwa problema, x'inhuwa prodotti li jagħti ħafna jirendi ħafna għal kolletturu u huwa eh, eh, sors ta' tħul kbir ħafna għal xi pajjiżi. Imma bħal kull imkien għandek prassi tajba u prassi ħażina ma tistax taqbad tiġeneralizza u tgħid il-produzzjoni kollha tal-żejt tal-palma trid tiġi projbita l kollox. Aħna li qed ngħidu hija din il-produzzjoni li mhijiex sostenibbli għandha titwaqqaf kompletament iżda eh, kużani għal dak li l-kwalità tal-ajr ta' l-arja naħseb illi diġa qed post affarijiet iva insomma mm, Ġviri, grazzi tassew, jekk għandkom xi mistoqsijiet oħra li forsi ma kellix ċans inwieġeb, ninkunu nistgħu niddiskutu ma' servizzi direttament. Grazzi tassew, Komissarju, tal-li għattawnek għal darboħra ma' tant wieġib tal-mistoqsijiet fid-dettal ħana ħan nirċivu kol tuħriba mill komissarju għal mis mistoqsijiet li ma ntuħribux. Krasi tassew kollegi, kollega il min għalimis u għafi 13 ta' marzu. Grazzi tal lib għajtu għu kol fit-tub. Um, Do you want to have a word with me? Yes, I will.